kollegi, President tas Senat tal-Olanda, onorevoli membri, kollegi, sinjuri. Għalija huwa unur illi nilqa membri tal-Parlament minn madwar l-Unjoni Ewropea għattini ġurnata tal-din il-ġimgħa Talaqat mal-membri tal-Parlamenti Nazzjonali wara il-konferenza li kellna l-biraħ fuq is-semestru il Ewropew, illum se niftħu konferenza interparlamentari fuq l-istabilità, koordinazzjoni ekonomika u gvernanza fl-Unjoni Ewropea, magħrufa aħjar bħal konferenza ta' l-artiklu 13. L-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja l-States General tal-Olanda tal-li organizzaw dan il din il-konferenza u l-Parlament Ewropew u eh, jkolli ngħid li fuq kull livell il-kooperazzjoni kemm fuq livell politiku u anke fuq livell amministrattiv kienet eċċellenti u għal darboħra verament mill-qalb grazzi ħafna effiċjenzi passoltu bħalma intom magħrufin li tkunu intom l-Olandiżi sinjuri, għal kem uh, eh, fl-Unjoni Ewropea hemm xi ftit il-kupru ekonomiku xorta hemm sfidi għalina x'niffaċċaw f'din is-sena l-ekonomija ċiniża edha tmajna u għalhekk iridu jsiru sforzi ta' bilanċjar, il-prezzijiet ta' żejt għadhom baxxi, il-politika monetarja tal-Istati Uniti edha tiġi sikkata u Eh, l-importazzjoni minn ċerti swieq emerġenti naqsu naqset ħafna u eh, għadni ma semmejċ il-sfidi ġeopolitiċi illi zgur se jkollhom impatt qawwi fuq u se jiġu diskussi waqt il-laqa tal-Kunsill Ewropew din il-ġimgħa. Żminijiet diffiċli u eh, dawk ċerti situazzjonijiet nazzjonali issa saru situazzjonijiet iktar eh, problemi tal-Unjoni Ewropea levitaru l-evazjoni ta' taxxa, terrorizmu, situazzjoni tal-Russja, l-Ukrajina, Sirja, Libja, l-bidla fil-klima, il-referendum tal firenju Unit ta' jekku xejb għaw fl-Unjoni Ewropea jew le. Dawn mhumiex problemi ta' stat membru wieħed Jekk aħna se niffaċċaw l-sfidi multipli li qegħdin eh, għalli għanna qoddimna l-Unjoni Ewropea u l-Ewropej iridu jibqa' ma' qudin għalhekk hemm bżonn ta' kooperazzjoni fuq livell Ewropew u nużaw l-ass li għanna ta' 580 miljon persuna u il-benefiċċji il, il, il ta' suq wahdini dawn huma qodot illi jistgħu jippermettulna illi niffaċċaw dawn l isfidi jekk aħna rridu kooperazzjoni fuq livell Ewropew u li din taħdem sew irridu nsaħħu ir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-livelli nazzjonali il-kooperazzjoni intraparlamentari għandha rwol importanti f'dan il-proċess u għalhekk kien qed gost li għandna din l-opportunità li niddiskutu l-koordinazzjoni ekonomika u l-governanza il-kriżi ta' l-euro Eh, u riet il-livell oli ta' interdependenza illi hemm bejn pajjiżi illi iddeċidew illi jissieħbu fl-istess munita, xuħut minnhom kellhom jgħinu lil dawk illi kellhom pis kbir ta' dejn privat jew pubbliku. U anki tisħiħ tal-involviment tal-Unjoni Ewropea politiki baġitarji u ekonomiċi nazzjonali. Imma il-ħafna patti ftejimiet, eh, memorandums ta' ftejim jidru illi ħolqu sistema politika ibbażata fuq responsabiltajiet li ma tantxuma ċari. Għalhekk huwa importanti illi aħna insaħħu impenn kredibbli u sens ta' responsabilità kemm fuq livell nazzjonali manki fuq livell Ewropew. Il-leġittimità li tinkludi responsabilità demokratika huma essenzjali għall-implementazzjoni b'suċċess tar-riformi strutturali u għal governanza effettiva fuq livell aktar ġenerali. Kollegi, sinjuri, Il-bira ħintom kelkom l-opportunità li titkelmu dwar il-semestru Ewropew rivedut u il-Parlament Ewropew, Parlamenti Nazzjonali u l-prioritajiet tal-politika tal-ċiklu tas semestru Ewropew għall-2016 u dana minn bosta angli differenti, eh, perspettivi differenti tkellimtu u koll dwar l-erozjoni tal-bazi, il-trasferiment tal-profitti u l msf Illum se nitkellmu fuq il-koordinazzjoni budgetarja u se naraw kif il-fiscal compact qed jiġi implementat. Jiena kontent li illum din hija l-ewwel konferenza tal-artiklu 13 li qed ikonna minn meta ġew adottati regoli tal-proċedura f'Novembru tas-sena li għaddiet. Wara snin twal ta' diskussjonijiet xejn faċli irnexxinna niftehmu fuq metodi ta' ħidma li se jippermettulna nikkonċentraw bisħieħ mhux fuq ir-regoli tal-proċedura imma fuq il-kontenut il-Kommissjoni wedet fil-list ħarriċ annwali ta' tkabbi li tevalwa l-implementazzjoni tal-Fiscal Compact u nistaw nistennew illi se jaslu għal konklużjoni li f'sejmiet intergovernattivi huma inqas effiċjenti minn testi li ġew maqbula bil metodi oħrajn u l-metodu komunitarju. Element essenzjali tal-liġi komunitarja hija li hemm il-mekkaniżmi li jiżguraw li kun hemm implementazzjoni tajba ta' deċiżjonijiet meħudin mill-kolleġislaturi li jinkludu l-istati membri u jevitaw l-iskrutinju tal-levitar tal-iskrutinju tal-parlament eh, iwassal għal innuqqas ta' trasparenza u mbagħad ovvjament tintilef il-fiduċja ta' ċittadini u għalhekk ir-riżoluzzjoni fuq ir-reviżjoni tal-governanza ekonomika l stock taking u l-sfidi li għandna l-ekim sejjaħ rapport Beres li ġie adottat f'Ġunju tal-2015 jitlob għal iktar mekkaniżmi ta' responsabilità demokratika fuq livell Ewropew u nazzjonali u għall-integrazzjoni bisħieħ tal-Fiscal Compact fil-qafas komunitarju. l-Unjoni Ewropea ma titlobx illi tintilef is-sovranità tal-pajjiżi ma li jkun hemm kontroll u governanza f'dinja dejjem aktar globalizzata. Hawnhekk kull wieħed mill-atturi irid jagħmel iktar. Imma jekk aħna rridu li l-Ewropa tiffunzjona, irridu niżguraw li l-iskrutinju demokratiku mill-parlamenti issir realtà. Aħna ma nistgħux naċċettaw iktar Ewropa jekk ikun hemm inqas parlamentarizmu u inqas demokrazija. Għaliex din żgur tkun riċetta għal falliment. Il-koordinament fiskali u politiku se jseħ biss b'involviment tal-rappreżentanti eletti ta' ċittadini Ewropej fuq livell nazzjonali u Ewropew. Aħna rridu niżguraw responsabilità demokratika pass wara l-ieħor anki fir-rigward tal-budgets nazzjonali. Bħala sħab f'dan il-kompitu li għanna illi n in nappoġġaw il-prinċipju ta' skrutinju demokratiku fil-Parlamenti Nazzjonali fil-Parlament Ewropew, aħna irridu namlu dak kollu li nistaw biex nizguraw illi l-eżekuttiv ikun responsabli u jkun kapaċi jati kont Illum aħna se nitkellmu fuq dan il-proġett. Jiena nixtieq ukoll nawguralkom kull suċċess fid-diskussjonijiet tagħkom illum u għal darboħra grazzi tal-li ġejtu u grazzi tal-kooperazzjoni eċċellenti u x-xogħol eċċellenti li għamiltu l-bira. Grazzi u issa nerġa' nagħti il-mikrofonu lil nies qarib. Grazzi, grazzi ħafna. Monsieur le Président. Sur President tal-Parlament Ewropew, eżis kollegi, sinjuri, għannom tal-Parlament Olandiż jiena natikom meħba f'din il-konferenza fuq l-istabilità, il-koordinazzjoni ekonomika u l-governanza li qed insejħula il-konferenza tal-artiklu 13 ħaġa stramba illi qed namel dan id-diskurs hawnhekk qudiemek sur Schulz din il-konferenza interparlamentari organizzata mill-Parlament inna nil taqawa l-iktar minn 200 sena fil- Imma dawn l-aħħar snin il-konferenza fuq l-artiklu 13 qed issir hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Grazzi. Grazzi tal-ospitalità u tal-kollaborazzjoni sabiħa li waslitna biex niltaqgħu hawnhekk f'din il-konferenza. L-Olanda għandha l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea f'perjodu tal-istorja fejn il-pajjiżi għandhom ħafna sfidi qudiemhom u ma jistgħux jiffaċċawhom waħedhom ħafna problemi tas-soċjetà ma jieqfux fil-frontieri nazzjonali. L-attentati f'Pariġi u l-flussi kbar ta' migranti huma il-provi l-iktar ċari u l-iktar provi li jweġġaw id-diskussjonijiet fuq ir-rwol tal-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea u r-referendum Olandiż fuq it-Trattat ta' Assoċjazzjoni mal-Ukrajina juru biċċar li l-Ewropa hija eqreb minn qatt qabel lejn maċ-ċittadini tagħha dawn huma problemi illi l-ebda pajjiż ma jista' jfaċċhom waħdu għalhekk il-kollaborazzjoni fuq livell Ewropew hija meħtieġa rridu nitkellmu ma' xulxin, niddjalogaw dwarhom. Dan huwa soġġett tad dimensjoni parlamentari tal-Presidenza Olandiża tal-Unjoni Ewropea li nibnu flimkien l-iskrutinju parlamentari tal-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Il-Parlament għandu rwol importanti x'jaqdijaw Ir-rappreżentanti nazzjonali huma l-iktar dawk li jistaw jibnu pontijiet bejn l-elettori u l-livelli differenti ta' seta fl-Europa u jikkontrollaw mhux biss il-gvern tagħhom imma jistaw koll jissemmaw il-leħen tal-elettori tagħhom d-dim il-Kummissjoni Ewropea permezz ta' mezzi diretti, mezz diretti jew indirett anke tal-Parlament Ewropew aħna illum se nitkellmu dwar il-governanza ekonomika u l-politika budgetarja fl-Unjoni Ewropea. Jiġifieri is-suġġett illi fuqu il-kollaborazzjoni tagħna imbniet mal-Komunità Ewropea tal-Faham u tal-Azzar hija bbażata fuq suġġett ideoloġiku eh, imma iktar u iktar kien ftehim ekonomiku. Din il-konferenza fuq l-artiklu 13 tista' mal-ewwel daqqatajn tidher waħda xifti teknika imma aħna m'għandniex ninsew li id-diskussjoni li se jkollna illum tolqot il-qalba tal-prosperità tagħna jiġifieri politika baġitarja stabbli u soda. Għallek aħna se biex naslu hawnhekk ħdimna ħafna u mhux dejjem kienu faċli l-affarijiet għalina aħna kultant kellna l-impressjoni illi kellna nimxu kontra l-kurrent biex nirrispettaw il-ftejmiet fuq il-patta stabilità u tkabbir illi aħna impenjajna ruħna illi se nirrispettaw fl-1997 u biex inħarsu il-budget il saħt kontroll xkultant ma kienx faċli li nikkomunikaw fuq il-bżon li eh, eh, nistikaw xiftit ċinturin. Imma xorta wahda irnexilna nilħu konsensus fiħdan l-IMF u l-OECD u għalek issa mixin fid-direzzjoni tajba daw kollu aħna minniħ fl-imkien u għanna biex nkunu gburin wara snin ta' diskussjoni fuq il-miżuri li kellna nieħdu biex niġġieldu kontra l-kriżi ekonomika u finanzjarja, issa il-priorità hija fuq il-medda ta' żmien aktar twila. Iva, l-Ewropa qed hawnhekk illum issa u aħna rridu nieħdu azzjoni fil-mument meta jfeġġu l-problemi. Imma hija responsabilità tagħna wkoll, iva ir-responsabilità tagħna wkoll bħala membri tal-Parlament illi illi natu gwida u jkonna vizjoni. Dana jidra jidher li huwa aktar astrat milli huwa fir-realtà għaliex kollaborazzjoni mal-Parlament Ewropew aħna għazilna li konna interpretazzjoni pratika u interattiva ta' din il-konferenza. Għalek aħna illum wara nofsina se jkollna diskussjoni fuq l-investiment fit tkabbir ekonomiku, il-konverġenza tal-kompetittività, li eh, se titmexxa b'mod differenti minn dak tas soltu. Intom se titkellmu dwar l-iskrutinju parlamentari fuq il-governanza ekonomika Ewropea, suġġett għalhekk hemm mistoqsija importanti li rridu nistaqsu, hemm spazju biżejjed għal kollaborazzjoni intraparlamentari u l-iskambju tal-prattiki tajbin. Personalment jiena naħseb illi l-Olanda għandha rwol importanti xtaqdi bħala pajjiż illi kontra l-istennijiet kollha ħa miżuri diffiċli imma xorta bena tradizzjoni tajba tal eh, bilanċ tajjeb bejn il-sistemi differenti tiegħu fid diskussjoni se nitkellmu dwar ukoll l-effiċjenza tal-politika baġitarja kif japplikaw il- regoli budgetarji eh, fil-pajjiżi differenti kollha. Dimensjoni budgetarja tista' tittejjeb mingħajr il ma jitnaqqas il-kontroll tal-Parlament dawn huma kollha mistoqsijiet rilevanti imma rridu niddiskutuhom flimkien. Id-diskussjoni se ssir skont ir-regoli ta' demokrazija moderna u rappreżentattiva, miftuħa u trasparenti Eh, bi spazju kbir moti għall-interazzjoni u naħseb li dan jikkontribwixxi għal diskussjoni kostruttiva u ta' kwalità u eh, turi rispett il-rwol tal-rappreżentanti għalhekk il-viżjoni għandha tkun twila u bbażata fuq l-ideja li l-Ewropa hija iktar jew tista' tkun iktar mill-partijiet kollha illi jifformawha Grazzi jessajna l-esta li noqot nismakom. Gualtieri und eh. Merci beaucoup. Grazzi, Signora President u kollegi. Punt ta' informazzjoni għadhom kif għaluli li din is-sena 137 membru tal-Parlamenti Nazzjonali qegħdin hawnhekk numru rekord għalek eh, grazzi ħafna tal-prezenza ta'kom u nħedġiċkom li tibqaw għawnek sal-axar. Issa, skont il-proċedura, Eh, tajt illi il-sur Baka sej meċi il-seduta il-sur Roberto Gualteri li huwa president tal-Komitat Ikon tal-Parlament Ewropew nistidinom jiġu jihdu postom hawnhekk. Ah, where Thank you, Mr. Schultz. Grazie, Sir Schultz, u Signora Arib għall-introduzzjoni ta'kom. Lodwa tajba, issa nkomplu din il- parti tal-laqatana, zguri li dak li għallolna Sinjura Arib u eh, il-President Schulz se jkollhom xi ftit eh, impatt fuq diskussjonijiet li se jkollna dal-għodu napprezzaw li l-Parlament Ewropew qiegħed jospita din il-laqa fil-emiċiklu tiegħu qed nara uċuħ ta' xinis li kienu preżenti hawnhekk il-bieraħ ukoll u eh, naħseb illi dak illi ksibtu mill laqata l biraħ se jagħti kulur il dak li se nagħmlu illum. Mela il-lum se niddiskutu l-ewwel parti fuq l-aħjar prattiki. Nimmaġina li intom irċevejtu il-background memorandum illi tqasmilkom qabel il-konferenza u ovvjament rajtuħu xek imma eh, dawk illi forsi ma kellhomx bizzejet ħin biex jaqrawh Nista' ngħidilkom fuq fuq x'kien fih dan il-background, x'inhu ma l-esperjenzi attwali u l-kriterji kif jorbtu ma' xulxin fil-prattika l-istati membri kif jindirizzaw eh, l-ispejjeż u x'jamlu bil-problemi ta' spejjeż addizzjonali fil-qasam tas-saħħa u l-pensjonijiet u l-qafas istituzzjonali kif joffri eh, gwida għal prassi intraparlamentari u il-sjeda politika eh, ta' dawn l-elementi tista' tittejjeb fuq livell nazzjonali. Jena nilqa il-president tal-Eurogroup ma naħsibx li stajna norganizzaw din il-laqa eh, f'ġurnata ħjar għaliex fil-11 ta' frar kena il-laqa tal-grupp tal-Euro u issa sallum tista' tajdinna inti direttament Eh, xġara waqt dik il-laqa għaliex eh, il-riżultati tagħha ma sarux pubbliċi u se jsiru pubbliċi llum għanna il-Viċi President tal-Orti tal-Awdituri ta' l-Olanda li se jiddiskuti il-mekkanizmu ta' skrutinju fl-Olanda dwar il-governanza ta' zona euro. nil nilqal u koll il-Sinjura Valerie Rabo li hija rapporter ġenerali tal-Komitat tal-Finanzi tal-Assemblea Nazzjonali Franċiża, skużani li qed ngħid dat bl-Ingliż, li se tajdinna xiftit dwar kif Franza indirizzat l sfidi ekonomiċi ta' dan l-aħħar dejjem frabta mal-punti li se niddiskutu llum. U fl-aħħar imma mhux lanqas nilqa il- ko-president ta' din il-laqa li huwa il-president tal-Komitat Ekonomiku Affarijiet Monetarji tal-Parlament Ewropew li għandu żewġ ruoli hawnhekk għaliex hu wkoll se jagħmel intervent fuq is-sustanza tas-suġġetti li se niddiskutu llum. Issa qabel ma nagħti il-mikrofonu lil mistiedna tagħna għamel riflessjoni qasira fuq il-an ta' din il-konferenza u namel ukoll intervent qasir. Lor eh, l-organizzaturi jiena kont parti mit-tim li organizza din il-konferenza ħasbu illi dan huwa il-moment adattat li eh, niddiskutu xiftit il-Fiscal Compact għal xissajlu jeżisti għal ftit snin għal eh, xuħut minna li għedin neħxu fi situazzjoni ta' deficit tal-budget eċċessiv u eh, għedin niprofaw nerġaw naqnġibuħ fil-fihdan jaqajju jew jirrispetta l-indikaturi definiti tal-Fiscal Compact issa jina se naqsam ma'kom l-esperjenza personali tiegħi. U dana se jkun l-uniku intervent minna naħa tiegħi bħala kellim fuq il-budget fis-Senat Olandiż għal partit tiegħi aħna għandna sistema bikamerali fl-Olanda. Il-żewġ kmamar tal-Istat Ġenerali tnejn għandhom id-dritt illi japprovaw jew jirrifjutaw proposta liġi u għal kull budget illi kun prezentat permezz ta' bozz ta' liġi irrit ikunem maġġoranza fiż-żewġ tikmamar. U fl-ewwel sena illi jiena bdejt naħdem fuq il-budget kelli sensazzjoni li kien hemm intervent minn barra fiċ-ċiklu tradizzjonali tagħna u eh, konna mafusin u kien eh, intervent minn dawn il-country specific recommendations illi kienu fil-proposta tal-budget. U fil-bidu tal-ewwel ċiklu tas semestru Ewropew il-Gvern Olandiż u il-Ministru tal-Finanzi jista' jixtu dan kellu sfida kbira qudiemu għaliex ma kienx hemm maġġoranza sikura fiż-żewġ tikmamar għal dawn il-bidliet u riformi strutturali fuq punti importanti ħafna bħalma huma l-pensjonijiet, il-self fuq id-djar, ehm, l-età tal-ħruġ tal-bil-pensjoni, etc. U eh, l-esperjenza tiegħi kienet illi il-Fiscal Compact u rina xifta jisarra fuq għal-ġitu u anke fijiet tiegħu Fost il-vantaġġi tiegħu li dan it-trattat daħħal disċiplina esterna, referenza minn barra, referenza autoritarja minn barra, ibbażata fuq analiżi u kol esterna li kultant eh, ġelitna nieħdu miżuri li kienu milhom ġejjin biex nirranġaw il-budget u il-ġufija tijaw edemmek u koll li bħalma forsi tafu intom stess per eżempju terminoloġija li ma konniex familjari maħħa, interventi ġodda f'ċikli assistenti u tradizzjonijiet kienu ilhom hemm dokumenti u għażla politika favur l-austerità. U jiena ovvjament naqbel maħħa dik il-għażla imma naf ukoll illi dini eh, din hija propju dan huwa suġġett li għatitu politiku f'kull wieħed mill-pajjiżi tagħna. Unbat wieħed jista' iva jidra terminoloġija, ċiklu budgetarju u l-komplessità ta' dan kollu. Imma ċerti aspetti għadna ma drajnihomx, għadna ma femmihomx. U dan għandu x'jaqsam ma' pereżempju eżempju, eh, wieħed mis-suġġetti li se niddiskutu llum il-leġittimità ta' impatt dejjimi u fit-tul tal-ċiklu tal-Fiscal Compact. U naħseb illi din il-konferenza hawnhekk għandha rwol xtaqdi għaliex jiena nemmen illi il-proċess ta' taħid ta' deċiżjonijiet xej trasparenti fil-grupp tal-Euro, ir-rwol tal-Parlament Ewropew u l-assenza ta' istituzzjoni demokratiċi oħrajn iddajfu il-leġittimità ta' dan il-Fiscal Compact u għalhekk il-kwistjonijiet involuti f'ċiklu budġetarju huma importanti u anke fil dibattiti nazzjonali huma rilevanti ħafna u anki intom li tiġu minn pajjiżi illi ħattu miżuri eh, drammatiċi fil-Portugal, fl-Irlanda, f'Ċipru, fil-Greċja, se jkollkom l-esperjenzi importanti ħafna x'taqsmu maħna. U illum hija propju l-opportunità illi għandkom biex taqsmu l-esperjenzi ta'kom maħna sabiex nitalmu minn xurxin dan huwa il-għan tal-laqa tal-lum. Issa nista' ngħaddi għal kwistjonijiet aktar prattiċi. Mela fuq il kif ħad l-kelma wara li eh, nintroduċi eh, l-erba' kelliema għandna ħanizguraw illi eh, l-ikbar numru eh, ta' membri sta' jihdu sen fi diskussjoni ma' marbuta bil-ħin, rridu nirrispettaw għalhekk il-ħin tal-kelma jekk irrobkom eh, nitlobkom eh, iżommu mal-ħin. L-interventi ħajkunu ta' żewġ tliet minuti. prova nkun sret kemm jista' jkun bl-interventi tagħkom għandkom uh, karti tal-kelma ġifiri għak tixtiqu titkelmu eh, kemm tikdbu isimkom u ħna nkunu nafu li tixtiqu tintervjenu eh, dan japplika ċertament eh, kemm għandna bret tal-Parlament Nazzjonali fuq tal-Parlament Ewropew. Ġerment ħan jieħdu sekwenza żewġ membri tal-Parlament Nazzjonali u mbagħad membru tal-Parlament Ewropew. Dak bħala puntat lu issa nadel kelma li sur ġerun diselblum imma ħan wissieħ eh, kun eh, ta' sew stret eh, il li xew u koll jaf li jena esperta disciplina budgetarja ġifira xar minut sur diselblum. Grazie ħafna, sur President. Iva, hemm xi mod kif narek ma tfadal li ħin ħan fakrek tuħax ħsieb. Sinjuri, U għabkiċer kbir li nisabaw nek din il-konferenza interparlamentari, eh, jismin ta' sew importanti, naħseb eh, minn perspettiva ta' zona euro nistaw nigwadanjaw biskambju tajjeb bejn eh, dawk li jfassu l-politika u dawk kolla volut fil parlamenti nazjonali dak Ewropew. Nixtieq nibda billi nħu rendi kont ta' fejn ninsabu bħala Ministru tal-Finanzi nitlobkom stabru eh, ma dan puntat lu għalija. Għanna għanna rapport eh, u hemm ukoll hemm jistennina fis-settur tal-governanza ekonomika nafu li kena l-kriżi eh, ta' dej sovran illi nexxirna kemm jista' jkun nevitaw permezz tal-miżuri kif ukoll ta' innovazzjonijiet imsejsa fuq impenji reċiproċi fi zona euro. Issa qegħdin fit telet sena ta' rkupru ekonomika f'din l-istess zona minkejja li eh, sina li huma korraġanti eh, xorta għanna xejriet eh, bħal per eżempju il-politika monetarja, il-prezzijiet tal-żejt u rata ta' kambju tal-euro Hemm ukoll il-fatt li eh, s-swieq emerġenti u ċina m'għandhomx ekonomiji sejren daqshekk tajjeb, u allura dan kollu jrina li eh, l-ekonomija ma tistax imxir qudiem waħda hemm ukoll il-qat u hemm ukoll divergenzi fil-prestazzjoni ekonomika bejn l-istati membri ta' zona euro. Ġifieri dan kollu jrina li ma nistgħux noqogħdu bidejna fuq zaqna iswi eh, tal-isma u koll juru li rridu ikonna reformi strutturali u kif ukoll l-implementazzjoni tal-Unjoni Bankarja illum essenzjali. Bħala President eh, tal-Grupp Euro jena naqbel li konna l-Unjoni tas-Swieq tal kapitali li tippermetti aħjar fondi eh, għall-ekonomija reali u tgħin biex ikun hemm iktar stabilità ta' settur finanzjarju u saħħa wkoll is-settur tal-banek. Naħseb li hawnhekk mhux qed nitkellmu eh, biss dwar il-fond ta' rizoluzzjoni uniku, ma għanna u koll progress biex nevitaw il-riskju u biex u konna u koll situazzjoni ta' trattament indaqs bejn il-banek. Din u koll biex il-banek jibqaw kollom ir-wol taħħom u biex ma nispiċawx eh, li bejla eh, u wara li ħora li jom nafu li jem direttiva mill-li ħat iġi adottata fl-ewwel ta' jannar ta' din is-sena illi koll ħatejna għal dan il-għan illi eh, inkomplu naħdmu fuq il-konverġenza hija waħda mit-temi l-nina ta' rapport. Rapport Completing Europe's Economic and Monetary Union li jena fil-fat kont responsabili għalih ehm, ma' oħrajn jiprofa jilħaq bilanġ bejn eh, viżjoni u realizmu. Għanna diversi stadji, l-ewwel stadju eh, sa nofs l-2017 qed naħsbu għal affarijiet eh, fil-ġejni qarib. Hawnhekk qed nitkellmu l-iktar fuq eh, il-fat li eh, nindirizzaw zbilanċi ehm, tassu eh, forsi ċertu elementi ta' frammentazzjoni. Dan kollu rrit jorbotu ukoll mal-kontabilità ekonomika u il-fat li kull stat jara li jsegwi rekomandazzjonijiet biex jikseb il-progress mixtieq. Għadba għanna ħafna satem naslu għal tlestija tal-istruttura tal-EMU eh, sal-2025 dan probabilment anke jeħtieġ tibdil fit-trattat. Imbagħad hemm l-istin stadju eh, l-iktar tard rili eh, tidħol fis-seħħ lejl aħħar tal-2017 nafu li l-proposta ta' Sir Dombrovskis sfortunatament ma tantx laqgħu respons pozittiv eh, il-Konsil tal-Ekofin oħrajn et jaraw il-proposti tal-ewwel stadju l-ewwel wieħed eh, per eżempju twaqif ta' bordiet nazzjonali ta' kompetitività dawn għandhom lan li jixproraw dibattitu u biex jħedġu l-gvernijiet ħalli jieħdu eh, l-aħjar deċiżjonijiet politiċi fil famati tiegħi dawn jistgħu wkoll jgħinu eh, l-aġenda ta' riforma, jistgħu jtejbu eh, l-istrutturi ta' riforma illi huma tant essenzjali. Kif tejbu s-sostenibilità tal-modell eh, tagħna mm, billi jżidu il xogħol fil-waqt li jkollna budget sod fuq tul ta' żmien, issa nagħmlu dan kollu. Naħseb li dawn il-boards nazzjonali ta' kompetitività mhumiex qegħdin hemmhekk eh, biex jagħmlu eh, xi eh, collective bargaining ta' barra ta' barra minna u le jridu jkunu indipendenti jaqsmu l-arfin tagħhom irridu kull hemm skambju vera għalhekk għandna bżonn network ta' dawn il-boards fiż-żona euro. Issa, ippermettu l ndur lejn ir-rwol kruċjali tal-parlamenti eh, fil-gvernanza ekonomika biex jirnexxirna ikonna unjoni monetari iktar reżiljenti importanti li l-Parlamenti Nazzjonali eh, ikunu abbord. Fl-aħħar mill-aħħar il-miżuri meħtieġa biex nindirizzaw l-isfidi eh, ekonomiċi rridu jiġu implementati mill-Parlamenti Nazzjonali. Minn din is-sena qed nippruvaw ntejbu il-koordinazzjoni tagħna billi nħorġu b'rakkomandazzjonijiet l-żona euro kollha kemm fil-bidu tas semestru Ewropew b'dan il-mod, rakkomandazzjonijiet tagħna jistgħu jiġu inkorporati eh, fis-CSRs li jħarġu f'Mejju. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet eh, hemm bżonn ta' ta' kooperazzjoni eh, fil-reformi ekonomiċi u eh, enfasi eh, hija mixħuta wkoll fuq eh, il-benchmarks. Din hija xi ħaġa li nieħu tasew bis-serjetà allura d-diskussjoni tematika fuq tkabbir u x-xogħol tasew huma fil-qalba tal-programm tal-grupp Ewro li jiena mmexxi fl-aħħar żminijiet nexxielna nimxu ħafna l-qudiem fit-politika tal-ekonomija imma hemm ħafna xi sir eh, fil-fażi tal-implementazzjoni eh, din tista' tittejja billi pereżempju eh, nillimitaw in-numru ta' rakkomandazzjonijiet jekk taraw kull sena kemm noħorġu rakkomandazzjonijiet mill-ewwel tif mhux qed ngħid. Imbagħad naħseb li jridu jkunu rakkomandazzjonijiet illi jiffukaw fuq l-iktar affarijiet importanti Barra minn hekk importanti li jkun hemm iktar sieda nazzjonali. Ħafna, ħafna stati membri eh, fil-fatt jispiċċaw eh, jispeċaw eh, mm, jaraw li għandhom dawn rekomendazzjoni imma wkoll iridu jmexru bil-prioritat nazzjonali tagħhom. Il-President ifakkar li għadbaqa' żewġ minuti għall-kelma. Naħseb li din l-iskema li għandna għanda tagħti wkoll iktar żmien, esempio, tlieta sa ħames snin, biex il-gvernijiet hekk kif ikunu fil-mandat ikun jistgħu jimplementaw b'mod effettiv ir-rakkomandazzjonijiet li jkunu ġew diskussi flimkien mal-Kummissjoni u fil-Parlament flimkien ukoll mal-kapitali. Naħseb li din is-sieda hija importanti ħafna, ma importanti wkoll li jkun hemm l-evolviment tal-imsebba soċjali. permettu li ngħid kentejn uh, issa fuq il-Parlament Ewropew uh, u għandu juża uh, setat kollu tiegħu skont it-trattati, skont il-leġiżlazzjoni sekondarja għad-dialogu il-Parlament diġà għat jagħmel dan u fl-ispirtu tar-rapport tal-ħames presidenti juri li um, qed jinvolvi iktar ruħu iktar rakkomandazzjonijiet per tal-2016 għad-żona euro kien hemm kelli pjaċiri jena li eh, flimkien ma' President Juncker u Sur Dombrovskis kont mistieden għal din id-diskussjoni eh, fil-fat permezz ta' diskussjonijiet illum qed eh, nimplementaw dan ir-rapport ta' ħames rappreżentanti li jdur fuq rappreżentanti kollha biex jieħdu biex jieħdu sem f'dawn is-sessjonijiet interparlamentari li sallum. Fid-dialogu jiena provajt nżid eh, trasparenza anki fil-grupp tal-euro, inti għadek kif eh, tkellimt fuq kemm aħna miftuħin fil-grupp euro, eh, issa ħanibdew nipublikaw minn qabel agenda iktar dettaljata u wara u wara kullaqa ħanħorġu b'summari zaħir ta' punti ewlenin tal-laqa. ħanipruvaw kemm jista' jkun namlu pubbliċi il-dokumenti illi eh, nkunu għetni diskutu eh, ċertament dan jitlob eh, illi ikun hemm il-kollaborazzjoni kollha mill-istituzzjonijiet l-oħra. Jiena ħan nipprova nifaċilita kull inizjattiva biex inwessaw dibattitu fuq il-politika ekonomika, inizjattivi illi waslu għal iktar għarfien u billi jkun hemm appoġġ politiku pubbliku biex ir-riformi eh, politiċi meħtieġa jsiru illi naħseb illi huma fl-interess nazzjonali ma wkoll fl-interess kollettiv. Naħseb eh, li eh, illum huwa żmien illi nkomplu niġġeneraw dawn l-idea ġodda biex nimxu l-qoddim. Grazzi. And um, we now uh, give the floor. Grazzi, wissa il-kelma l-Sur Case Van Grazzi, Sur President, eżis kollegi, senjuri, grazzi ta' din l-opportunità li tajtuni, għan prova nżu fil-qasib kemm jista' jkun unħanarġel. Uh, senjuri, Ejva, mux uh, mux kan iġrewis imma, ovvija. Mela, uh, nafu nafu l-Unjoni Ewropea għadiet minn tibdilijiet ekonomiċi, monetari, għax nagħti nisa mill-bidu ta' disajnijiet eh, nafu li sam ħarifa tal-2008 l-Unjoni Ekonomika Monetarja kienet taħt pressjoni eh, il-kolla dejna minn dan. Eh. Partikolarment malquta kienet il-żona euro, rajna li kienem ċertu difetti fil-leġislazzjoni Ewropea li ġew sfruttati wkoll il-pajizi ta' zona euro nedew waħda wara l-oħra serje ta' miżuri leġislattivi u kien hemm ukoll kooperazzjoni ma' l-IMF programmi ta' għajnuna u oħrajn taħt is-sorveljanza tal-Bank Ċentrali Ewropew regoli regoli ġodda ta' regolazzjoni daħlu anki għal sorveljanza regoli u koll għal sorveljanza makroekonomika dawn ir-regoli huma parti mis-semestru Ewropew. F'Settembru tal-2014 il-Qorti tal-Awdituri tal-Olanda għalet li ir-regoli ekonomiċi u budġetari li ġew suġġeriti eh, skont eh, fid-dawl tal-EMU eh, dom jiġu approvati dawn ir-regoli jista' jkollhom però effett fuq il-proċeduri budġetari tagħna imma wkoll ta' stati membri oħra probabbilment illa li imma għaliex dawn ir-regoli huma mibrija fuq il-fiduċja u fuq l-euro allura adottajna approċ usa illi jinkludi iktar partijiet Allura ħna rajna li konna pjan li inkludi konklużjonijiet u lezzjonijiet eh, li għanna nżommu f'maħna l-ġejjeni. ħannu rikom uħut mis-sejbiet u l-enin eh, li uħut minnu ġewa ġurnati reċentament. Din tabella li nittama tistaw taraw eh, jemem li informazzjoni fil-fat eh, turi eh, li ma pajizi eh, ġew segnalati taħt il-proċedura ta' deficit skont id-dati. Floranġo għandkom il stati membri ġew soġġetti għall idp u li ġew moti twissija biex jihdu miżuri. U ma ftit il-pajizi illi eh, ġew mitluba jieħdu azzjonijiet eh, ftit drabi, sanzjonijiet finanzjarji qatt ma ġew applikati, dawk illi ma laqgħux eh, laħqux il-miżuri ġew mati iktar żmien. Iddaħlu wkoll miżuri ġodda sa mill-2010 u riċentement dawk il-pajjiżi li huma sottomessi għal proċedura ta' deficit eċċessiv naqsu Nishtiq u koll nżid hawnhekk illi eh, l-miżuri li jsaħħu eh, il-politiki eh, budgetari u makroekonomiċi mumiex faċli u allura mhux faċli li jkun hemm implementazzjoni minnaħa ta' l-istati membri. Imma somma, iktar dwar dan eventualment. Eh, u għacħar ukoll li minħabba l-introduzzjoni eh, ta' regoli ġodda, six-pack eh, u two-pack, hemm bżonn ikbar ta' supervizjoni minnaħa tal-Unjoni għal politiki budgetari u makroekonomiċi nazzjonali. Imma l-abilità de facto għall istituzzjonijiet Ewropej biex ibidlu l-politiki Ewropej hija limitata l-aħħar mela aħħar din hija kompetenza nazzjonali. Issa, fuq il-proċedura dwar l-isbilanċi makroekonomiċi. Il-proċedura s'issa ġiet limitata għas-sejba u l-korrezzjoni ta' sejbiet hawnhekk għandkom l-2012, 13, 14, 15 sissa Importanti li nejdu li l-Parlament għandu eh, seta diskrezjonarja biex eh, jara jekk eh, din il-proċedura ta' sbilanċ makroekonomiku tiġi skattata. Ma rridu ngħidu li din il-proċedura miex komplement kompletament trasparenti. Barra minn hekk l-accountability lejn l-istituzzjonijiet Ewropej għadha tiġi diskussa il-Kummissjoni nediet dibattitu dwar sistemi ta' rapportar armonizzati, rajna wkoll kif nistgħu ntejbu l-komparabilità ta' kif imorru l-Istati membri u kif nistgħu ntejbu l-implementazzjoni tal-politika budgetarja. Dan kollu u d e qudiem. Fl-axħar, punt ieħor importanti li sħaqna wkoll fir-rapport eh, huwa li l-accountability, l-kontroll demokratiku huma importanti eh, u rajna u koll l-influenza tal-Eurogroup illi għetizdiet fis setturi ta' tal-politika ekonomika, ta' budgetarja u makroekonomika. Senjuri, eh, xi senilu eh, indirizzajna fil-fatt il-Parlament eh, Olandiż b'dawn il-punti li ġejjin u bi pjaċir issa ħanamel l-istess ma'kom. Narajna li l-istati membri mhux dejjem adegwaw ruhom sakemm tal-inqas ma kienux sforzati fl-aħħar minuta biex jagħmlu uh, dan set ta' regoli komplessi uh, iridu iridu jitqiesu kontra wkoll l-effettività ta' gvernanza ekonomika rridu naraw illi niksbu lura l-fiduċja tal-banek, tan-negozji, tas settur privat kollha biex ikollna ekonomija li taħdem sew. U partikolarment eh, il-fiduċja ta' zona euro. Il-proċedura hija bbażata fuq trasparenza u fuq l-importanza ta' governanza ekonomika l-istati membri għandhom jisistu għal-iktar konsistenza jivitaw l-irdupjar u kemm jista' jkun jisimplifikaw il-proċeduri. Barra minn hekk numru ta' passi jistgħu jittieħdu biex tiżdiet it-trasparenza. Fil-proċedura ta' zbilanċi makroekonomiċi għandna l-scoreboard li tqabbel eh, l-sforzi eh, il-prestazzjonijiet makronomiċi eh, tal-istati membri. Ħana naħsbu illi jekk ikun hemm eh, dikjarazzjoni komprensiva mhux biss fuq il-prestazzjoni makroekonomika ma wkoll fuq l-elementi kollha tal-pazz ta' stabilità u tkabbir kif ukoll fuq l-implementazzjoni tal-istati membri eh, ikun responsabbli. Ikun eh, disponibbli, skużawni. Importanti wkoll illi nindirizzaw il-kwestjoni tal ta' kif jintużaw eh, il-flejjes minnaħa minnaħa tal-istatu l-gvernijiet. U importanti wkoll illi eh, intom tirabu rwol importanti, importanti eh, l-għaliex kulħadd jiggwadanja minn trasparenza sħiħa. Iktar, iktar attenzjoni governattiva u parlamentari naħseb Trit tingħata biex sem ikun ikbar. Fl-axar mill-axar eh, nishtiq nireferi ruħi eh, għal grupp euro u eh, nishtiq nejt li bi pjaċir il-president ħabbar li huwa fil-fat trasparenti fuq il-mod kif jifunzjona l-Eurogroup. naħseb illi ehm, jekk fil-futur eh, niddeċidu ehm, li ħanatu status iktar importanti eh, rridu nikkonsidraw minn ġdid eh, l-affarijiet. Mela, sinjuri, naħseb illi huwa fl-interess ta' kull stat membru illi żona euro taħdem kif suppost. L-ekonomija ta' dawn il-pajjiżi kif ukoll il-futur ta' ċittadini tagħhom nafu li dependu ħafna minn din iż-żona naħseb eh, illi eh, id-żon il-miżuri disciplinari rridu eh, jizdiedu. Nishtiq nressa qoddimkom din il-kwistjoni fil-modi rajna li l-Unjoni Ewropea adottat approċċ bazat fuq regoli żiedet id-disciplina budgetarja fl-Istati membri u provat ġib lura l-fiduċja ta' swieq. Billi daħlet regoli ġoddem kella isikat eh, regoli eżistenti, eh, per esempio bitu sikuspek. Ma naħseb illi l-konformità ma dan l-approċċ bazat fuq regoli ehm, mhuwiex eh, mill laqwa fost istati membri. U allura wieħed jistaqsi jekk dan l-approċċ huwiex l-aħjar wieħed biex tassew jikkonsidra din is-sitwazzjoni jew nkella l-istati membri jishtiqu illi saċertu eh, punt l-ekonomija tagħhom eh, u ma minn Brussell eh, jew nkella forsi huwa wis komplikat illi nadottaw biss regoli għal realtà daqshekk differenti bejn l-istati membri. Naħseb li dak li għana mux dejjem jgħin biex jixpruna fiduċa tal-kumpaniji u naħseb illi f'dan id-dibattitu għalek importanti li nisimaw naqra xie jgħidu il-parlamentari nazjonali. Forsi għadu kmini wis għadna għadna wis friski mill-krizi imma imma naf illi hemm arranġamenti pożizzjonijiet li qed jittieħdu u l-kontributi kollha biex inkomplu nżidu l-fiduċja fl-Unjoni Ewropea u fiż-żona euro żgur illi jekk naħdmu fuqhom ir-riżultati ħanarawhom dat. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Mistoqsija għad-dibattitu qed tipproponi allura li jkunu ktar bazzati fuq il prinċipju minn fuq ir-regoli. Hekk kif jagħmlu dejjem ir tal-awdituri aħna nagħmlu mistoqsijiet. Iva iva dakka kien eżami fil-fatt. Naddi issa il-kelma li sinjura Valeri Rebo għal kontribut tagħha. Grazzi ħafna. Eżis kollegi, sinjuri. Mela, waqtin din l-introduzzjoni qasira irrit nindirizza tliet punti l-esperjenza ta' tmixija tal-nefqa pubblika li aħna kenna f'għamilna fi Franza u t-tieni punt fuq il-rabta bejn iċ-ċiklu ekonomiku kif l-istrumenti Ewropej illi eh, eh, implementati enuna u kif il-Programm Nazzjonali tar riformi u għamnek jina naqbel 100% mal president tal-Grupp tal-Euro li eh, saħa illi il-Design of Reforms was key u jiena naqbel 100% ma dal-prinċipju mela xara fi Franza. Kenna graf hawnhekk fuq l screen li wera illi Franza kienet fost dawk il-pajjiżi illi ma kienux irrispettaw 100% l-patt ta' stabilità. Aħna qed naraw li għadan l-aħħar xar snin in-nefqa pubblika fi Franza żdiedet xi 35 biljun ta' euro fis-sena li jiġifieri 3.2 fil-mija eh, ta' kull sena bħala valur tal-GDP. Riformi kbar ħafna twet u li permettewna illi nġibu iż-żieda tal-nefqa pubblika għal 0.9% fil-valur. Jiġifieri inqas maġla mill-żieda u l-progressjoni fil-prodott eh, intern Gross. U danna permettinna illi inwaqfu din iż-żieda fil-nefqa pubblika u permettilna u koll illi innaqsu il-deficit publiku, deficit nominali li kien ftit iktar minn 5% fl-2011 fil-qalba tal-krizi, u bat il-sena li għaddiet nizel għal 3.8% tal-GDP U it-tieni jiġifieri naraw li djana kienet naqis drastiku ġifiri naqasna l-krediti motija l-amministrazzjoni differenti. Issa, kif din il-politika torbot ma' dibattitu makroekonomiku ġifiri l-appoċa tkabbir, l-appoċa l-ħolqin tal-impiegi illi ovvjament jagħmel parti mill-proġetti eh, ewlenin tal-Europa 2020 il-TSG tagħna eh, odda uh, illi huwa importanti ħafna fil-fema tiegħi li huwa t-tmexxija tal-deficit strutturali, ġifiri il-kapaċità tagħna li naraw fejn qegħdin fiċ-ċiklu ekonomiku u li huma il-punti li nistgħu naqmu biex innaqsu d-deficit nominali mingħajr ma nwaqfu il-tkabbir. Ġifieri kienet xi ħaġa interessanti ħafna imma il-kolli nistqar illi jiena minix ċerta illi eh, dan l-indikatur huwa mifhum sewu fiħdan l-Assemblea Nazzjonali Franċiża mhux qed ninsulta tal kollegi eh, imma naħseb illi hemm inqas minn 10 deputati li jifmu il-potenzjal il potenzjal illi wieħed juża din l-odda li hu id-deficit strutturali qed nara l-President tal-Grupp tal ewro jitfissem, din hija mistoqsija illi rridu nistaqsuha dan id-deficit strutturali u nagħmlu bih ma nifmux ma maħniex qegħdin nifmuh sew u aħna nixtiequ li l-Kummissjoni tagħtina ftit iktar qodod biex tgħidilna fejn qegħdin fiċ-ċiklu għal pajjiż partikolari imma anki u kol stampa ta' fejn edha l-Unjoni Ewropea kollha kemmi. It-tieni punt dejjem fuq deficit strutturali meta aħna nħidu azzjoni naqra wis eh, aggressiva, iva naqsu id-difiża il-nefqa pubblika, imma mbagħad ikun hemm ukoll Eh, tnaqqis kbir fl-investiment. Issa, l-irkupru ta' kabir fl-Europa huwa marbut mill-qrib ħafna mal-irkupru fl-investiment. Huwa propju dik il-leva illi dik il-leva ah, nistaw inħassruha għaliex il- il-mod kif aħna nużaw dan il-deficit strutturali maħnix nifmuħ, maħnix dokumenti fuq u mux imkejjel sew. It-tielet eh, aspett illi naħseb li huwa importanti ħafna u li aħna eh, ħdimna ħafna fuq fi Franza għal programm nazzjonali tal-riformi u għamnek eh, naqbel mal president tal-grupp tal-Euro. Dan huwa propju importanti ħafna, fazi importanti ħafna biex aħna mmexxu il-finanzi pubbliċi u nappoġġaw il-tkabbir ekonomiku u l-ħolqin tal impjiegi fuq dan il-punt jiena jiddispjaċini illi il-ħames anijiet illi hemm fl-Aġenda 2020 mhumiex eh, misħuqa iktar fil-Parlamenti Nazzjonali tagħna ħames sanijiet li huma preċiżi ħafna, dettaljati ħafna u li eh, naħseb illi jistaw jixprunaw il-tkabbir fil-pajjiżi differenti dawn il-ħames sanijiet li eh, semmejtom inti sur president tal-grupp tal-Euro li inti għat li marritux namlu wis rakomandazzjoni. tina naqbel miegħek imma dan il-ħames għanijiet eh, kieku jidbatu lill-parlamenti nazzjonali u nistaqsuhom x'qatt namlu għahna biex nilħqu dawn l għanijiet Fej qegħdin aħna fiċ-ċiklu ekonomiku, għax il-ċiklu ekonomiku mhux l-istess għal kulħadd fit-28 pajjiż, naħseb illi dan kollu irridu nirriflettu fuq din l-odda irridu nużawa b'mod aktar effettiv, iktar offensiva eh, fil-Parlament Ewropew u fil-Parlamenti Nazzjonali biex najdu x'qegħdin namlu biex nilħqu l-anijiet tal-Aġenda Ewropea 2020 u kif u nifmu eżattament fejn qegħdin fiċ-ċiklu ekonomiku. Nieqaf hawnhekk imma naħseb illi inti tajt Eh, intom tajtuna gwida permezz ta' dawn l-anijiet, forsi issa irrid bżon ta' xaħat li ħedġiġna biex nużamu b'naqra mod aktar effettiv fil-Parlamenti Nazzjonali tagħna. Grazzi. Et nara li il-maġġoranza ta' deputati prezenti hawnhekk jifmu x'inhu eh, deficit strutturali. Nadi sal-kalma il-kelma lill ko-presidenti Sir Gualtieri biex intervjeni ju fuq is-sustanza ta' kwestjoni. Grazzi ħafna, grazzi. Kif il-kol nafu u kif l-intervent mill-kollega tal orti tal-avvisuri għal-għandit inna il-qafas ta' governanza attuali mhuwiex biżejjed biex jaċċerta li jkun hemm politika ekonomika li taħdem bl-aħjar mod possibbli fiż-żona euro u għalhekk hemm bżonn li inkomplu nidħlu ktar fil-fond fil-kwistjoni ta' li emu hekk eh, kif jgħid ukoll ir-rapport. Hija ħaġa pożittiva però li l-iktar anki miri ambizzjużi li hemm fir-rapport qed jiġu diskussi u kuntent ukoll li żewġ Banek ċentrali influenzja li għalu koll li għandhom interess li jkun hemm Ministru tal-Finanzi Ewropew. Dana jagħmel sens jekk u jow i ikollu finanzi jimma għax inkella tkun ħaġa daqxej eh, skonda. U għandu jkollna u koll miri ambizjużi biex l-zona euro jkollha kapacitajiet fiskali propja taħħa bbażata ovvjament zona euro. Imma jekk dana sissa mhumiex realistiċi daw il-miri, aħna jdu nibdew mill-trattati u mill-istrumenti li għanna attualment sabiex namlu l-użu l użu minnhom biex nindirizzaw dawna l-isfidi l-aktar serji f'dina il-żmien tan diffiċli. Jiena ma naqbilx imma li għanna biżewġ alternattivi li jew nirriformaw it-trattati u nagħmlu trasferiment seħta sovranità jew inkella nikwota li irridu approċ diċentralizzata bazi ta' responsabilità individwali u regoli aktar stretti. Jiena tal-opinjoni li hemm possibilità oħra u għandna id-doveru kolli li nkonsidrawha dil ħaġa jekk jridu li jkun hemm tkabbir impjiegi u kompetittività fl-ekonomiji tagħna u mhux nimxu b'mod astratt lejn Unjoni Ekonomika Monetarja. Il-Kummissarju ta' Juncker, il-Kummissarju ta' Juncker fil-fatt Eh, miexi lej din id-direzzjoni illi jkun hemm użu aktar flessibbli u integrat ta' lodda differenti li għandna. Issa din hija direzzjoni li rridu nerġgħu intu s-saħħa. U dejjem fid-dawl ukoll tar-riski li jeżistu fil- l-ambjent ukoll ekonomiku u fiskali dinji. Irridu nkunu aktar responsabbli u nkunu aktar orjentati lejn it-tkabbir fil-politika tagħna, jridu jkun hemm Aġġustament fiskali gradwali u sostenibli permess tal-użu sħiħ ta' flessibilità kif ukoll l-evalwazzjoni adattata ta' ċertu elementi li mhumiex jew ma ġewx ikkonsidrati biżejjed fi żmien tal-patt ta' riforma u l-stabilità bħal pereżempju fl-azzjoni baxxa. Biex iwieġeb ukoll għal punt tajjeb ta' Sinjura Rabol naħseb illi s-simplifikazzjoni ġiet issir bażi ta' aktar nefqa eh, nominali u ta' benchmarks u inqas indikaturi strutturali jidillu wkoll dinija linja li qed jieħu l-IMF u mhijiex legalment inkompatibbli mal-kompakt fiskali għaliex artiklu 2 tal-kompakt fiskali tgħid li hemm predominanza tal-liġi Ewropea u fl-istess waqt għandna wkoll illi il-benchmark jista' tkun bħala alternattiva l-użu sħiħ tal-ispazju fiskali minn dak li għandu iżjed u element importanti wkoll hawnhekk imbagħad it-tielet punt. Il-mod kif ikun imqassam il-budget irid ikun iktar jiffaċilita it Aħna jiena naħseb li l-eżerċizzju tal-benchmarking huwa waħed importanti ħafna kif ukoll in-netwerk fuq il bajta kompetittività Jiena naħseb illi b'mod ġenerali aħjar namlu inqas imma namlu aħjar u ċiklu li qegħdin nipproponu aħna jinkludu kol ċertu linji gwida ta' konverġenza f'dan ir-rigward biex nagħtu spiss spinta l investimenti u r-riforma bżonn nużaw l-għodda eh, qawwija tal-suq uniku li jkun hemm suq uniku anke ta' kapital u il-pjan Juncker illi li tindirizza b'mod effettiv fi falliment tas suq fl-istess jaċċerta li jkun hemm addizzjonalità ta' investiment demapalizzat. Il-bżonn ukoll li jkun hemm koerenza sħiħa u għalhekk permezz ta' koerenza e taħlita ta' politika tista' tagħti kontribut għal tkabbir u impjiegi imma biex dan isir hemm bżonn ukoll naċċertaw illi fl-istess waqt ikun hemm affass sot ta' stabilta finanzjarja għalek u essenzjali natu sinjal ċar fuq il-finalizzazzjoni tal-Unjoni Bankarja kif ukoll abilta illi nużaw b'mod intelligenti regoli li aħna adottajna u illi ovvjament m'għandniex niddubitaw minnhom. Is-swieq mhumiex interessati f'diskussjonijiet astretti dwar l-aħjar taħlita sa tnaqqis tar-riskju u sin tar-riskju, il-suq irid jarek aħna aħniex għannix kontrol jek għannix kapaċi insolvu problemi konkreti. Jew inkella għannix bidejna marbutina li xlaqas bissanna fiduċja eh, reċiproka bejnietna. Dana kollu għaleku huwa xogħol essenzjali illi jagħti kontribut kbir u din il-konferenza u kontribuzzjoni interparlamentari għandhom rwol importanti xieqdu hawnhekk. Grazzi. Grazzi. U bekk inkonkludejna l-introduzzjonijiet naħseb l-erba li jintom għajimtu bizzejiet punti għad dibattitu li joħodna sal-11. Naħseb issa intom il-kol ħerqana illi titkellmu u ħanħallikom fil-idej kapaċi tal-kollega tijaj li ħakun jgħati meċi diskussjoni. Thank you, Chair. Uh, we now have... Grazzi President, għanna l-ewel kellim mill-Assemblea ta' Repubblika Portugesa, Mr. Jorge Oliveira. Żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sir President. U l-adwa tajba kulħadd. L-idea ta' bilanċ strutturali hija importanti ħafna għal kompakt fiskali pajjiżi bdejn pubblika ta' iktar minn 120% jridu jaġlu ir-rata li bija inaqsu il-livell ta' dejn imma l-mistoqsija tiegħi fil-fatt jaħda sempliċi u diretta nixtieq inkun naf jekk il-kunċett u l-implikazzjonijiet ġifieri li naqsu l-bilanċ strutturali u ħajsir aktar importanti fil-ġejjieni. Dan importanti għaliex irridu li l-affarijiet għam fir-realtà. Din hija ħaġa li bħalissa mhux qed nagħta importanza biżejjed kif intqal fil-fatt fl-introduzzjonijiet grazzi Andrej Postema minn l-Erfit Chamber tal-Olanda. President, eżis kollegi u ħbib aktar kmieni f'konferenzi oħrajn tal artiklu 13 hawnhekk fi Brussell, Vilnius, Ruma u Lussemburgu trattaw il-kriżi finanzjarja u ekonomika u r-regoli proċeduri tal-konferenza intissa. Issa l-waqt li nibdlu il-perspettiva tagħna l-Unjoni Ewropea hija istituzzjoni solidari u ottimista mhix eh, fundata fuq il-biża' u l-krizi aħsab u wara li kunem xi pajjiż minna li jitlaq. Aħna bbażati fuq il-paċi, il-progress u dan għandu jkun rifless fil-konferenzi ta' artiklu 13 tal kompass Fiskali. Għalhekk allum nixtieq nisħaq l-importanza tal-kwalità tan-nefqa pubblika għal politiċi l-ammont ta' flus disponibbli għal miri politiċi speċifiċi kultant ikun iktar importanti milli l-effettività kem tkun effettiva nefqa nfissa f'ħafna stati membri rajna ċertu progress ukoll sabiex jiġi żgurat mhux biss il-leġittimità tal-nefqa imma wkoll l-effettività tagħhom imma u din hija mistoqsija tiegħi għall-panel u b'mod partikolari għas-Sinjura Valeri Rabot tal minn Franza kif ukoll il-kollega mill-qorti ta' awdituri il-laqwa prassi u l-opportunitajiet ġodda biex naċċertaw illi n nefqa pubblika tkun tassew suċċess u tilħaq l-impatt tagħha kif nistgħu nagħmluhom, kif għandna nadottawhom dawn il-prassi mhux biss fil-proċessi budġetarji nazzjonali tagħna imma wkoll fuq livell ta' proċess komunali budġetarji tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. il-Viċi President għana issa Dimitri Papadimulis mill-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna, President. il mejri li għadha kif li semmew mixi f'direzzjoni aċċettabbli, però imma l-affarijiet mhumiex biżejjed Sissa tem ħafna kritika hemm nuqqas ta' funzjonament fil-grupp. Huwa biss il-bieraħ li inti eh, ħabbarċi miżuri mixin fid-direzzjoni tajba. Huwa minnu illi hemm bżonn li jkun hemm fidu fiduċa fis-swieq fl-ekonomiji tagħna, imma għandu jipportana iktar fil-fiduċa ta' ċittadini tagħna dwar kif taħdem iż-żona euro u l-Unjoni Ewropea u l-integrazzjoni naraw li hemm inqas investiment, inqas impigi, aktar qat, iktar distakki u differenzi, inqas koeżjoni, inqas koeżjoni territorjali u soċjali u hemm bżonn li jsir ħafna iktar. Naqbel illi rridu niżguraw illi ikunem budgets ibbilanċjati imma għandna bżonn ta' iktar investiment, iktar Ewropa, iktar politika ta' koezjoni, iktar armonizzazzjoni fiskali. Sabiex eh, fl-aħħar jirnexxinna neqirdu darba il dejjem it-tax havens ma nistawx ikonna Ewropa għala kart b'munita waħda u 28 reġim u sistema ta' taxxa fiskali u 28 politika differenti fuq id-dejn, l-ekonomija Ewropea irkuprat ħafna aktar malajr il fat li inti għat illi għanna nipposponu il-bidliet kollha sa wara l-2017 biktar trasferimenti u iktar politiki Ewropej sabiex ikun hemm aktar tkabbir, dana huwa ħażin, din hija deċiżjoni ħażina qegħdin naħlu l-ħin u qegħdin naħarbu mill-problemi. To uh, Mr. Inezis Bokis from uh... Grazzi ħafna, il-Parlament Lazzjan. nirrappreżenta il-Parlament tal-Latvja u il-kontroll tal-użu tal-fondi. Aħna maħniex satisfatti għaliex illi aħna rridu naraw ukoll minna ikun ikollu tort fil-każ ta' ksur serju u miżappropjazzjoni ta' fondi għandi mistoqsija l-Sur Vendri għaxu jaħdem fil rt ta' l-awdituri fl-Olanda. Jina ma taħsibx li anki fuq dan is-suġġett għanna naħdmu sabiex intejbu id-direttivi Ewropej għaliex Fl-istati membri is-sitwazzjoni hija differenti u hemm bżonn ta' titjib, grazzi. Grazzi ħafna. Sur Karesh. Grazzi, Sur President. Il-kustjoni eh, ta' l-appropriazzjoni ta' dan is-semestru Ewropew hija waħda deċiżiva u ċentrali eh, għall ġejjieni ta' zona Ewro Fuq ukoll għall-euro fissa Jiena naħseb eh, jew qatt ma kont nobsor eh, li sistema bħal din tista' taħdem b'sanzjonijiet jew nkella sempliċement eh, b'disciplina. Naħseb li għal-kontrarju rridu natu ktar seta li ċittadini. Naħseb rridu li naraw li dawn iċ-ċittadini ikollhom sieda tal-monita tagħhom ġifieri. Ċertament li l-proposti tal-Kummissjoni huma tajbin eh, imma eh, fil-waqt li hija tejbet eh, il-proposti tagħha t-tom iktar realtajiet nazzjonali rajna li kien hemm rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżi ma rajna wkoll rakkomandazzjonijiet li kienu l-istess għal diversi pajjiżi, ġifiri naħseb illi rridu nħdu eh, din ir-realtà u nimxu lejn eh, oħra illi tieħu rendi kont eh, ta' dak li hemm preżenti fi diversi stati membri. Għal importanti li jkun hemm dialogu sew mal-Parlamenta Nazzjonali. Xi punti l-ewwel wieħed semmejt il-bieraħ hemm wis proċeduri ta' sorveljanza illi li għanna wieħed fuq liħor, rekomandazzjonijiet, eh, anki jħut <laughs> minnom eh, kontradittori, nasab eh, li dan din il-proċedura waħda fuq l-oħra jixeklu il fat li rekomandazzjonijiet li jridu verament isiru jittieħdu. Mbagħad fuq il- Keda ta' żmien, esempio, għal Franza, rekomendazzjoni tal-Kummissjoni għal budget eh, għalina jinterfjenu ħafna iktar stars eh, minn meta jinbeda id-diskussjoni u jieġi adottat il-budget eh, Franza. Ġifiri naħseb rridu naraw li eh, tassew eh, din il-proċedura jħossu li hija tagħhom il-ċittadini tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna fil fadda dak kien punt importanti għal fitzan Parlament Ewropew. I don't see Mr. Sant. Mish qed nara hawnhekk. Is-Sinjura Beres. Merci, Monsieur le Président. Grazie, President, u eh, grazie għal eh, din il-taqsima tal-konferenza, ta' dak li għanda verament tkun konferenza fuq l-artiklu 13 biex ikun hemm diskussjoni bil-Parlamenti Nazzjonali u Parlament Ewropew. it tnejn li aħna għandna eh, x'nifmu. Rrid nagħmel tliet kummenti il-President Aysel Blum tkellem fuq il-governanza tal-grupp tal-Euro. U ma jena naħseb li rridu morru l-lin inklus minħabba l-fat li aħna naħsbu li l-integrazzjoni ta' zona euro se tkompli u f'din il-kondizjoni il-rabta bejn il-metodu komunitarju tħaddim tal-grupp tal-euro u eh, dak illi limna mill-episodju tan negozjati mal-Greċja, naħseb illi dana kollu jiftħinna perspettivi ta' evoluzzjoni li għatri t seħ minna wufti zmin ieħor. Jina nishti nirringrazzja l-Kis Van Brick għal dak illi għal għalmenu fuq żewġ punti l ewwel meta għal li u ma kienx jemmen li il-governanza ekonomika kienet wis eh, rule-based, jina ma noboċ il-regoli, imma li wieħed jitkellem dwar governanza ekonomika biss bazata fuq ir-regoli, naħseb li din eh, eh, se naslu san pass u se neħlu. U għalek irrit ngħid ukoll sa lima punt aħna ħloqna odot illi mhumiex użati, użati bisħiħ u għonek, per eżempju, hemm il-proċedura għal eh, l-istudji tal-sbilanċi makroekonomiċi u eh, biex najt affarijiet eh, b'mod naqra eleganti, demmek għatem ħafna lok biex jintużaw iktar dawn l-istrumenti. Bad fil rapporti li aħna fassanna unek f'dan il-parlament fu il rakkomandazzjoni tal-gvernanza ekonomika zona euro, fejn hemm żewġ eh, pilastri importanti l-użu ta' rakkomandazzjonijiet ta' zona euro m'għandix ħin noqgħod nidħol fid-dettall imma dan jrid wasanna għall-osservazzjoni ta' ċiklu sħiħ għall ta' zona euro f'termini ta' investiment meta wieħed iqis ukoll il-natura proċiklika ta' ċerti regoli illi għanna dispozizjoni tagħna li rridu mbagħad nagħmlu tajjeb magħhom dak kolli għandu x'taqsam mal-investiment u mbagħad Eh, eh, ikonna l-ideja ta' kodiċi ta' konverġenza biex ikonna programmazzjoni plurianwali madwar l-anijiet tal-istrateġija UE 2020. Użu aħjar ta' rakkomandazzjonijiet biex eh, u kodiċi ta' konverġenza. We have to now tell that we need to be Aħna naħseb ħajkonna nkunu stretti ħafna fuq il-ħin għax inkella mhux ħajkun jista' jitkellem kulħadd min jixtieq jitkellem il-kellem li jmiss William Cash mill-House of Commons tar-Renju Unita kjoġbok. Grazzi, President. Ovvjament, il-fat li ma tkunx fi zona euro jgħamil differenza kbira f'dal kontest imma aħna ovvjament ukoll effettwati minn dak li jiġri eh, u għanna u koll kwestjoni ta' referendum nsek biex ħanibqaw fl-Unjoni jew le. Nishtiq nireferi għad-dokumenti li tajtuna għalix naħseb li dana fil-fat jolqot il-musmar fuq ras u għawnek għalix qed nirreferu per eżempju għal fatt illi ma kienx mekanizmi mekkaniżmi ta' ġustament biżejjed sabiex jassorbu x-xokkijiet ta' semestri ċi ovvjament ta' taffettwa l europa kollha kemm U Imbagħad qed nitkellmu dwar near coordination ta' politika nazzjonali li ma kienx biżejjed imbagħad kompli tajt ukoll illi l-istituzzjonijiet qegħdin ibatu minn deficit demokratiku. Din il-problema fil- Ossor u dana biss għandi bżon ngħid dak li smajt lubu mir rapport tal-Presidenzi u dak kollu li jġib mija huwa moviment iktar eh, jikber lejn sistema ta' kontroll u kmant li tmur kontra sistema demokratiko li aħna ilna naħdmu minn seklu 17 għabbażi ta' sovranità illi profju wara l-atat ma' kwistjoni ta' nefqa u ta' sazzjoni Il-pakket ta' l-istabilità u l-tkabbir eh, Issa fiex qiegħda l-Italja qed tgħidu għax għandha tagħmel u dan kollu juri li hemm distanza u distak bejn l-istituzzjoni u iċ ċittadin u l-istruttura Ewropea allura ma tistax terfa' ħażina il-kwistjoni. Il-demokrazija tkun fil-qalba tal-kwistjoni kif intqal minn Sir Cameron għalli ma ħsibx li jmorru l-embizzet fi negozjati kif konna nitilqu minħabba l-inkonsistenzi minn ta' daw l-affarijiet kollha u l-kontradizzjonijiet interni. Grazzi. Sir Gerasimos. Is-Sur Gerasimos Baluras mill-Parlament Grek. Grazzi, President. Fil-Greċja aħna nejdu illi kultant ċertu problemi ma tridx tarom bi traduzzjoni libera, issa sħaġa tapplikaw kollha żoni euro għandna l-patt ta' stabilità illi hija xi ħaġa illi qiegħed irrażżan tkabbir. Irridu naraw xiġri fil-Greċja, fil-Franza, fejn hemm trattament differenti. Smajna wkoll l-interventi pereżempju ottimisti ħafna issemma iż-żieda ta' nefqa pubblika ta' 0.9 fil-mija. Nistgħu noħorġu minn din is-sitwazzjoni. Kien hemm programm tal-Fond Monetarju Internazzjonali li ma kellux suċċess meta aħarġu b'daw l-affarijiet din ma applikax biss għal Greċja imma hija sitwazzjoni traġika f'pajjiżi, riċessjoni kbira, għad kbir, anki e, dritt li intilef mill-dinja tax-xogħol, imma fil-Greċja it-tripla id-dejn u dan naraw l aħħar ħames snin u għalhekk din ir-reċessjoni b eh, eh, b'mod differenti l-Istati Uniti daħlu fir-reċessjoni fl-istess waqt illi intlaqatna aħna wkoll immissa irku praw xi sentejt li ta' ilu danna suppost għandu ġenna naħsbu. Hemm ukoll il-politika ta' li sibiħa nikkonkludi President. Aħna rridu investiment, ma nistax ngħid ħafna iżjed rridu investiment strateġiku u mhux biss buqxiex. For Hungarian National Assembly. Merci, monsieur. Is-Sinjura Soborn, grazzi, President. Mill-2011 il-Parlamenti Nazzjonali żviluppaw ħafna prassi differenti fil-kwistjoni tal-governanza ekonomika fil-Parlament Ungeriż u l-Kumitat eh, tal-Ekonomija li joħof fil-dawra affarijiet Aħna niddiskutu l-punti għawlenin fil-politika ta' koordinazzjoni matul laqat miftuħa tal-Kumitat aħna kellna l-iktar laqa riċenti f'Diċembru tas-sena li għaddiet u diskutejna id-dokumenti pubblikati mill-Kummissjoni Ewropea fl-aħħar ta' Novembru u għamilna riviżjoni tal-esperjenza tagħhom ukoll abbażi tal-aħħar ħames semestri Ewropej u għalhekk ippermetti li ngħidilkom xi pożizzjoni Ingoriża allura aħna naqblu mal prioritajiet ewlenin tal ads 2000 u 15 u xorta pero jidrilna li għatem xaħġa nisa, memx starijiet fuq l-implementazzjoni tal-mira oriġinali tas semestru Ewropew, l-implementazzjoni ġifiri tal-Istrateġija Ewropa 2020. Aħna nilqaw l-streamlining tas semestru Ewropew u il rekomendazzjoni tal-kull pajjiż li huma aktar sempliċi u osra Naħsbu li hemm bżonn ta' aktar ħin li jiġi devota dawn id-diskussjonijiet sabiex aħna nkunu nistgħu nsaħħu l-ownership tal-istati membri ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Importanti wkoll illi rakkomandazzjonijiet jippreżentaw migri ġenerali u mhux jiddiskrivu u jippreskrivu miżuri u wodda konkreti aħna l-istati membri għandna bżonn biżejjed lok ta' manuvra Aħna għana konvinti li bekk ħankunu għadinatu kontribut għall-implementazzjoni b'suċċess tal-rekomandazzjonijiet biex nikkonkludi nissuġġerixxi illi din is-sena dawn ir-rakkomandazzjonijiet jagħtu stamp aktar ċara ta' sitwazzjoni Ungariża. Grazzi ħafna issa l-kollega mill-Bundestag Ġermaniż. President, kollegi, jina li sorprendini u illi jen punt importanti illi ma semmiġ dal-axar relatat ma l-kompetittivita għax fus stati membri il-kompetittivita għed tiġi mxekla ħabba il-korruzzjoni u l evazzjoni tat taxxa U għalek din il-realtà jridu teħula bisimha għaliex jridu nelbu dawn id-diffikultajiet sabiex inkunu nistaw nerġaw niksbu l-fiduċja tal-kontribwenti tagħna u nġibu lura din il-kompetittività din hija ħaġa li tiġi indirizzata wara kandi mistoqsija speċifika għas-Sur Dijsselbloem fil-fatt. Il-Presidenza Olandiża, l-Gvern Olandiż hija jikkunsidra kif huma jistgħu jagħtu eżempju tajjeb fi kwistjonijiet fiskali u kif ħajġu indirizzati s-sistemi li jmorru kontra l-interessi ta' kontribwenti onesti, speċjalment deċiżjonijiet fiskali li smajna fuqhom. Hemm xi inizjattiva min-naħa tal-Gvern Olandiża biex jiġġieled dawn l-affarijiet. Grazzi. Francesco Carriello mill-Kamera dei Deputati. Grazzi. President. Jiena qed inġib miegħi jawnek l-esperjenza Taljana għax aħna fl-Italja daħħalna il daħħalna miżuri wkoll f'dawna ir-rigward tal-budget fejn għamilna wkoll irnexxinna nilħu il-mira tagħna tal- mid-term għal tled darbiet għal danna kien fil-fatt għal 2018 u danna biex nirikom illi il-kompat fiskali fil-verità muqet wassal għal lebda svilupp pajjiżna imma il- u din hija ħaġa li qed narawha wkoll fl-Ewropa kollha b'mod oġġettiv. Fl-istess waqt xtaqt insemmi wkoll li d-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea fuq dana il-twaqqif ta' bord fiskali ikompli jżid id-deficit demokratiku illi dinna l-Assembleja u l-Kompakt Fiskali eh, ġabu magħhom fil-kontroll tal-finanzi pubbliċi. Fl-opinjoni tagħna iktar esperti ta' austerità maħluqa minn dan il-Kumitat moħħa jagħmel xejn iżjed ħlief ikkompli iżid dina il-restrizzjoni u xkila l-izvilupp f'pajjiżna u fil-bqija tal-Ewropa deficit demokratiku jidher ċar ukoll anke mill fat li din id-deċiżjoni ttieħdet mingħajr ma ġew konsultati parlamenti nazzjonali fil-fatt dina kienet deċiżjoni li ttieħdet b'mod autonomu kompletament min-naħa tal-Kummissjoni Aħna fl-opinjoni tagħna hemm bżonn illi nagħtu iktar poter lil Parlament Ewropew lil din l-Assembleja u forsi bekk il-Parlamenti Nazzjonali kollhom il-possibilità illi eh, jesprimu l-opinjoni tagħhom eh, għall-inqas fuq l-għażla tal-Kumitat tal-Kontroll tal-Finanzi Pubbliċi aħna kontra il-kjoġbok il-President interrompi naħseb illi hemm bżonn illi tinvolvu iżjed il-Parlamenti Nazzjonali. Grazzi. Erik Farrum. Grazzi Erik Farrumej mill-Kamra Parlamentar Belġjana. Grazzi President. Jiena ikolli nikkontradixxi daqsxejn dak li ntqal fid-dibattitu Belġjan dak li l-Kummissjoni għattajt fuq il-budget tagħna sar aktar importanti minn dak li qegħdin jgħidu l-Bank Ċentrali jew il-Qorti tal-Awdituri. Dan qed isir linju gwida ta' diskussjonijiet fil-Parlamenti Nazzjonali għandi mistoqsija allura. Il-Belġu qiegħed 2.9% ġifien qas minn 3% ma fil-livelli ta' dejn għandna iżjed. Fil-Parlamenti Nazzjonali issa għad jiddaħlu ċertu f'temmiet ma' kommissjoni u dan għajfessar li aħna rridu li kollna bilanz tal 2018 u bilanz nominali sal-2019 id-dibattitu huwa diffiċli ħafna. U naħseb nkunu nistgħu nilliminaw wieħed fil-mija tad-deficit kull sena għax bċifri ola l-affarijiet ikunu ħafna iktar diffiċli, l però li ntlaħqu mal-Kummissjoni Ewropea fil-kuntest tal ta' tkabbir u stabilità. Hemm bżonn ta' iktar spjegazzjoni iridu jintafqu żjed flejjes għal sikurtà għal refuġjati u l-tkabbir ekonomiku allura qed għallura fl-Ewropa minn dak li kien imbassar. Iċ-ċiklu ekonomiku huwa inqas minn dak li konna qed nistennew. Il-mistoqsija tiegħi hija jekk il-Kummissjoni x'qed tieħu konsiderazzjoni s-sitwazzjoni jekk hux qed jieħdu konsiderazzjoni l-bżonn ta' nefqa pubblika u forsi wkoll joffru alternativa direzzjoni. Issa, s-Sinjura Rita tamela mill-Parlament tal-Finlandja. Grazzi, President. Fil-Finlandja, il-Parlament tana jigwida b'mod tajjeb ħafna il-gvern tagħna meta jittieħed deċiżjoni fil-Kunsill Kunsill Ewropew. Imma sfortunatament Is-semestru Ewropew hija kwistjoni illi aħna ma nexxinniex nindirizzawha b'mod tajjeb biżejjed fil-Parlament Finlandiż. Iċ-ċittadini wkoll ma jafux biha din il-kwistjoni m'għandhomx l-ownership tagħha tajjeb billi allura qed nisimgħu l-opinjoni tagħkom ta' kif nistgħu niżviluppaw. Hawnhekk ukoll għalina importanti ħafna illi meta nitkellmu dwar l-ekonomija komuni tagħna dawn huma affarijiet li l-parlamenti nazzjonali jridu jaħduhom minn konsiderazzjoni għax huma wkoll iridu jikkonsultaw mal-imsieħba soċjali ħalli l-opinjoni ta' ċittadini tiġi riflessa wkoll fuq livell Ewropew tajjeb li simplifikaj qed nitħlux simplifikaw ċertu proċessi u li qed naħdmu fuq il-kalendarju għaliex dan kollu għam parti importanti ta' kif il-parlamenti nazzjonali fir-realtà jistgħu jinfluwenzaw is-semestru Ewropew. Hija ħaġa tajba wkoll li hawnhekk aħna qegħdin nitkellmu dwar is-semestru Ewropew li ma jkunx proċess ta' kull sena imma idum għal terminu sħiħ leġislatura governamentali. Meta nitkellmu dwar il-Fond ta' Investiment Strateġiku Ewropew, irridu naraw kif nistgħu nużaw aħjar sabiex id-deċiżjonijiet nazzjonali li jittieħdu jkunu jistgħu iwaslu għal valur miżjud Ewropew. Grazzi Anastasio Skuralis għal Parlament Grek. Grazzi, President aħna dawn is-snin kollha qegħdin nippruvaw naħdmu sabiex naslu għal aktar integrazzjoni ekonomika tal-Unjoni Ewropea għandna mekkanizmi komplessi ħafna ta' governanza eh, eh, Ewropea li qed jaħdmu u l-maġġoranza ta' kwistjonijiet ekonomiċi fil-faġġa trasferiti fl-Unjoni Ewropea nitkellmu fuq il-budget fuq mekkanizmi ta' stabilità ekonomika u finanzjarja imma ikollna raġun ngħidu li din is-sistema kollha mhijiex waħda trasparenti u f'ċertu każijiet laqas ma hi effiċenti. Għalhekk għandna dina l-istampa ta' ekonomija fi kriżi u vulnerabbli għal xokkijiet mis-swieq internazzjonali. Dana kollu jiġġenera nuqqas ta' fiduċja u ostilità lejn l-Unjoni Ewropea minħabba illi għanna iktar taxxi u protezzjoni soċjali sfixxat fix xejn. Setat u l-poteri ċentrali dejjem qegħdin jissaħħu. U għalhekk meta l-gvernijiet jippruvaw isibu soluzzjoni alternattiva, l-istituzzjoni Ewropej jibqgħu dejjem jiffavorixxu soluzzjoni posta mis-swieq u l-falliment tas swieq tfisser falliment tal-integrazzjoni Ewropea. Il-kontroll demokratiku huwa limitat immens f'dan kollu. Il-kontroll mir rappreżentanti eletti fi kwistjonijiet ekonomiċi huwa fjak ħafna. Il-parlamenti nazzjonali ma jittihdux bis-serjetà. Il-suq biss huwa l-unika kriterju illi jina ta' importanza, iċ-ċittadini xiextiqu għat ma jinataw wizen kull referendum fuq l-integrazzjoni Ewropea jekk dan ma jirnexxix nerġgħu nippruvaw sakemm jiġi riżultat li nixtiequ. Grazzi, Faulkner mill-House of Lords, grazzi President. Jina xtaqt sarraħ ras il-kollega, il kollegi il-jem iktar minn opinjoni waħda ta' jekk l-Renju Unit għandu xibqa fl-Ewropa jew le. Jiena eh, għandi opinjoni differenti minn dak li semma dal-ħodu, jiena naħdem biex nirbħu. U fuq dak li għal Sir Dijsselblom fuq dak li jaħseb li għandu jiġri fir rakkomandazzjonijiet għal pajizi. Iva għandu raġun imma xtaqt eh, nallaċċa ma dak li għal fuq l-imsieħba soċjali tkellimna l-bira fuq l-indikaturi, l-scorecard, etc. Issa jena jidirli li dana kollu jmur kontra ta' dak li ta' sew tixtieq u tiksbu minn dawn ir-rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż. Iġifiri, ħatħalluħ fidejn il-pajjiż il-nifsu u l-mekkanizmu ta' oversight supervizjoni tagħhom bħal parlament jew kellha imponi mod ċentrali u dan l-argument illum Mal kontra ċentralizzazzjoni donnu għalhekk inti fil-Parlament tar-Renju Unit aħna pereżempju ma nikkonsultawx l-insieħba soċjali essaċ li nagħmlu huwa li konna konsultazzjoni ġenerali, konna evalwazzjonijiet ta' impatt, ikolna il-lobbying kif għaddejja l-leġislazzjoni u ħafna kontrolli u biex in-nies ikunu jistgħu jieħdu sem fid-dibattitu pubbliku qabel ma tagħti leġiżlazzjoni. Issa ċentralizzazzjoni tal-involviment ta' l interba soċjali u dawn l-indikatur huwa pass fid-direzzjoni ħażina. Issa nixtieq insaqsi lil min irid iweġibni weġibni. Saqsejt għalbira ukoll fil-fatt, l-żona euro temmen illi issa wasal il-waqt għal rwol ta' teżor kellna Eh, fil-rapporti tal-presidenti, għal-presidenti, għal-presidenti njorajnija, imma t tissemma dil-ħagġa u naħseb l-interessanti ħafna li volja maħniġ fil-zona euro biex inkunu naf jek intom taħsbux jek għadkomx bżon terżor. Grazie ħafna is-Sur Paolo Pereira mill-Assemblea da Repubblika Portugiesa. Good morning. Lodwa tajba, senjuri. Nibda billi najt illi il-Portugal qed jagħmel e, xogħlu fuq livell istituzzjonali u politiku fuq livell istituzzjonali aħna ħlaqna kunsill fiskali indipendenti li analizza il-budget u proġezzjonijiet makroekonomiċi u fil-Parlament ħlaqna unità teknika l appoġġ budgetarju li jaħdem għal komitat tal-budget u janalizza b'mod indipendent e, indipendenti dak li jkun għaddej għalhekk aħna għandna l-istituzzjonijiet politiċi eh, il-deficit tal-GDP qed naqsu, nistabilizzaw ir-ratio tad-dejn mal-GDP, imma xortat għandna xi problemi għallek din l-ewel parti tal-intervent tijaj, ja sempliciment biex najdilkom li aħna għedin insegwu il-regoli, ma dana ma jfessirx li aħna naqblu mal- l-ekonomika u eh, l-gvernanza ekonomika fiskali fl-Unjoni Ewropea. Issa għandi mistoqsija għassur Dijsselblom. U jaf xi unjoni monetarja fid-dinja li miex assoċjata fil-Unjoni Fiskali illi tista' tassorbi il shocks fiskali u jekk it-tweġiba hija le kif li hi x'inhuma il-passi konkreti speċifiċi li uh, jaħseb iridu jittieħdu biex noħolqu din l-Unjoni għandna budget ta' wieħed fil-mija tal-GDP, 85% tal-budget tal-Unjoni Ewropea mhux diskrezzjonarju u għalhekk aħna laqqas ma nistgħu nonfqu ftit flus fuq ir-refuġati għaliex kollox huwa allokat. U uh, dan il-modell ta' governanza huwa diffiċli illi wieħed eh, jimxi ħafna il-qoddim f'termini tal-euro. Sur Alfred Sant. Grazzi, President. Aħna l-koll inna najdu li għanna bżon ta' iktar investiment pubbliku privat eh, sabiex ikun hemm iktar il-kupru. kupru kemm il-darba smajna illi bil-konsolidazzjoni tal-budgets pubbliċi u bil-tkomplija ta' riformi strutturali se jkun hemm iktar investimentu tkabbir kif qal il-Prim Ministru Renzi fitra miftuħa lill-Gazzetta tal repubblika dan ma seħx il-politika ta' austerita ma waslux għal tkabbir u impiegi, anzi l-kontlarju u f'ekonomiji bħal tal-Istati Uniti ma kienx hemm austerità kien hemm iktar tkabbir u iktar impiegi it-kabbir li kienem fil-zona euro kien dovut għal prezzijiet baxxi tal-żejt u l-quantitative easing tal-Bank Ewropew, Bank Ċentrali Ewropew. Iva dana forsi wassal għal eh, eh, li kontribixi biex inaqqas il-forzi deflazzjonarji imma jekk jekk se nibqgħu sejrinek l-investiment se jibqa' wara l-investiment privat se jsegwi l-investiment pubbliku imma jekk l-investiment pubbliku ma jiżdiex l-investiment privat se joqgħod lura. L-Ewropa għandha bżonn ta' iktar investiment pubbliku fl-infrastruttura ekonomika, fl-istudju biex ikun hemm industrija eh, iktar favur l-ambjent, foqsma soċjali bħal housing u djar għall-anzjani l-investiment pubbliku huwa eh, żdiet imma ftit li xejn dan għatu kemm il-darba ir-regoli tal-operazzjoni tal-patta stabilità tkabbir huwa l kawża ta' dil problema ma jagħmilx distinzjoni bejn nefqa korrenti u investiment fil-gvern fil-budget tal-gvern. It-tnejn għandhom l-istess peace għallek il-regoli biex nikonsolidaw il-finanzi taħt il-regoli tal-istabilita. Grazzi għawnek il-President interrompi l-kelli. Now I have, we can give the floor to two final speaker, even not possible, but I have to ask just one. Minuta, kull wieħed għal eh, Mark François mis-Senat Franċis. Grazie. Lodwa tajba jiena għandi mistoqsija dwar eh, l-orientamenti li jem fil-rapport tal-ħames presidenti dwar il-produttività għalix fil-rapport tal-ħames presidenti jem miktub li semestru Ewropew u il-proċedura tal-sbilanċi waslu għal tnaqis tal-problemi, nexxina solvu għom imma dbaqa ħafna xisir u qegħdin jirrakkomandaw li f'kull stat tinħollu awtorità għal kompetittività u għal ħolqien fuq livell Ewropew ta' organizzazzjoni li tiġbor fiħdana dawn l-autoritajiet nazzjonali kollha għal kompetittività u l-produttività. Jiena xtaqt nagħmel żewġ mistoqsijiet l-ewwel netwar il-ħtieġa li hemm illi u struttura addizzjonali fil-waqt li żgur li diġa' hemm organizzazzjoni simili f'kull pajjiż. Umbat mill-esperienzi imsemmijin fil-rapport tal-presidenti fuq il-Belġu u l-Olanda fejn hemm autoritajiet bħal din, nistgħu nkunu nafu kif jaħdmu dawn? Manuel Rodriguez, Portugal. Grazie. Iva, jena rrit nikkommenta fuq xuħut mill-punti eh, fir-rigward tal-Fiscal Compact. Għanna zewċ restrizzjonijiet importanti il-rata ta' kif qed jitnaqqas id-deficit strutturali imma dan huwa differenti fl-istat membri, fl-istat membri differenti aħna għedin najdu li sen naqsu l-level ta' den publiku għall-iktar minn 60% 20% fis-sena. Din hija kwistjoni ta' kalkolu biss, imma dan ifisser li aħna qegħdin innaqsu l-livell ta' dejn pubbliku u dan iwassal għal naqis fir-riskju sovran u e, iwassal l-investiment fil kumpaniji żgħar u medja lek jgħin biex nisprunaw l-investiment fil-fatt aħna f'dan id-dibattitu biss ħarrisna regola waħda tal-fiscal compact l-iktar ibsa imma hemm regola sempliċi diretta li għandna natuwa iktar attenzjoni b'mod partikolari f'dawk il-pajjiżi li għandhom dejn kbir. Tajjeb, mela issa wasal il-moment biex eh, il-panel iwieġeb. Grazzi ħafna Roberto, saru ħafna mistoqsijiet u ma nafx kemm se lokali ħin, tliet minuti. Tajjeb. Mela naħseb il-punt essenzjali hawnhekk huwa dwar il-modell ta' governanza għal futur il-mod kif fassalni issa għanna regoli stretti ħafna mit-ċentru li jaslu għal pajjiżi mbagħad il-sta għal pajjiżi li għandhom ir-responsabilità li jirrispettaw ir-regoli, forsi regoli huma komplessi wez, irridu jisiru iktar effiċjenti li jiftemu aħjar miċ-ċittadini tagħna, imma aħna bħalissa hekk qegħdin naħdmu għalek il-responsabilta fuq deċiżjonijiet importanti fuq il-budgets, il-riformi kif aħna niddisinjaw is-sistemi kollettivi tagħna għada responsabilta nazzjonali. U dana qed ngħidu għalli xuħut mir-rappreżentanti illi tkellmu illum qalu illi il-problemi illi għandna huma minħabba il-patt tal-tkabbir u l-istabilità u jiena ma naqbilx il-problemi ewlenin li għanna fil-pajizi tagħna fiż-żona euro ma dovuti għal politiki nazzjonali żbaljati. M'għandix ċans noqogħdu niddiskutuhom imma bilateralment jiena nista' nargumenta magħkom kemm tridu. Imma mbagħad nistgħu ngħidu wkoll l-oppost, nistgħu ngħidu le mhux qed jaħdem għaliex għandna regoli eh, stretti ma' Sur Cedric Urina illi ir-regoli mhumiex irrispettati u jiena nista' ngħidilkom illi mhux irrispettati bisħiħ imma mixin fid-direzzjoni tajba qed innaqsu d-deficit, innaqsu d-dejn u nżidu l-investiment. Għalhekk jiena ftit aktar ottimist minn dak li rajna fil-tabelli li urina. Imma mbagħad li nimxu skont ir-regoli mbagħad inħallu fidejn il-Parlamenti Nazzjonali biex jiddeċiedu, eh, mhux qed jagħti r-riżultati mixtieqa mela tajjeb mela ejjew nieħdu dawk ir-responsabbiltajiet u niġbruhom fiċ-ċentru. Imma meta nitkellmu dwar il-leġittimità eh, demokratika u appoġġ pubbliku naħseb dik hija avventura, dik hija l-pożizzjoni tiegħi għaliex għaliex jekk inti tieħu dawk ir-responsabbiltajiet lejn iċ-ċentru qed titkellem dwar id-disinn għal futur tas-sistema tal-pensjonijiet tagħna tkun deċiża u nfassla hawnhekk fi Brussell is-sistema tal-kura tas-saħħa. tal kura tas saħħa il-modell soċjali f'pajjiżi differenti li huwa differenti ħafna minn stat membru għal ieħor dak kollu li jkun deċiż imbagħad minn Brussell. Dan huwa inevitabbli għaliex dawn huma deċiżjonijiet illi verament jinfluwenzaw kif se jaħdmu l-ekonomiji tagħna għada pitada u kif il-budget se jkun jew mhux se jkun sostenibbli fil-futur għalhekk meta intom tajdu għandna bżonn ta' iktar gvernanza fiċ-ċentru din is-sistema bbażata fuq regoli tippermetti deċiżjonijiet li jtieħdu fuq livell nazzjonali biex qed taħdem, għodu attenti x'inhu ma l-implikazzjonijiet ta' dak li qegħdin tajdu. Jiena minniex revoluzzjonarju, jiena nemmen fit-tisħiħ evoluzzjonarju tal-Unjoni Monetarja tagħna jiena hekk nifhimha irridu noqogħdu attenti ħafna li ma nitilfux l-appoġġ tal-pubbliku u nitilfu ħafna mill mill-responsabilità u mill-seta li għanna fuq livell nazzjonali biex imur eh, fuq livell iktar ċentrali. Anki fuq dawn il-boards nazzjonali ta' kompetittività, intom forsi tajdu għanna tant istituzzjonijiet ma' nishtan tambu oħra, u forsi għandkom raġuni, ma' jek intom tajdu li jekk aħna, iva, aħna għanna din l-esperienza fuq livell nazzjonali, irridu il-konna esperienza fit-fassil aħjar u fl-implementazzjoni aħjar, tal-rakkomandazzjonijiet iva l-imsieħba soċjali huma importanti ma kif dan jiġi organizzat għandu jsir fuq livell nazzjonali, dialogu soċjali għandu jsir l-ewwel qabel kollox fuq livell nazzjonali u aħna fl-Olanda għandna ħafna esperjenza bil-Kunsill tal-Ekonomija Soċjali eh, għanna ftit eh, esperjenza wkoll dan il-Bord Nazzjonali tal- eh, kompetittività aħna nsejħulu il-Central Planning Bureau issem eh, li fakkarna ftit fil-żminijiet komunisti. Imma dan dan il-buro jgħidilna jew itina pariri dwar kif għandna nfasslu il riformi sabiex aħna nkunu nistgħu nilħqu l-anijiet politiċi tagħna jew l-anijiet ta' politika tagħna u jekk aħna noħorġu bi pjanijiet żbaljati jgħidulna se jagħmlu ħsara l-istabilità, se jagħmlu ħsara lill l-impik Għalhekk dana ituk itukom bażi ta' arfin dwar kif tista' tfassal u tiddisinja il-politika mux qed ngħidu segwu dak li qed nagħmlu aħna, imma aħna rridu ninfasslu u nimplementaw ir-riformi strutturali aħjar għaliex jekk aħna rridu dan l-istess mudell tal-Ewropa rridu nagħmlu affarijiet aħjar għandna bżonn ta' iktar kabbi politika aħjar biex inżommu dak li huwa tajjeb. Aħna għandna kontinent illi huwa b'saħħtu huwa prosperus, għandna pajjiżi li jgħixu tajjeb u rridu inkompru inkabruh. Issa fuq punt speċifiku wieħed illi għajem is sur Joachim Post illi tkellem dwar l evażjoni tat taxxa. Jiena il-President tal-Ecofin u fuq l aġenda tagħna għandna proposti tal kummissjoni Ewropea Mela fuq dak li jattinna qabel xtamel l-Olanda infissa ġifiri jista jena mux qed nitkellem bħala Ministru Olandi, imma saqsejtni għallar sen rispondik. Aħna qbilna mal-Ġermanja qabel il-miżuri Ewropej kollha biex nagħmlu skambju tal-tax rulings kollha. Il-Ġermaniżi li il um, kritikawna kif għamilt tillu, għadnilom iva mela ħodu għom kolla tax rulings tana ħalli tkunu tafu. Tajab un unbat aħna għedin naġġustaw it-trattati bilaterali fuq it-taxxa qegħdin naġġustawhom dawn, kollha kienu maħsuba biex nevitaw it-tassazzjoni doppja u issa rridu li dawn indirizzaw il-kwistjoni tal-non tassazzjoni doppja li hija problema ġenwina għandna metti. Jiġifieri dawn se nbidluhom aħna, mbagħad bħala President tal ecofin aħna qegħdin nisħu sabiex dan is-semestru nisħu ftehim politiku fil-Kunsil fuq il-proposti tal kummissjoni u jien għandi bżonn l-appoġġ tagħkom anki fil-Ġermanja illi E, sabiex il-gvernijiet kollha jaċċettaw il-pakket kollu u mhux joqogħdu jgħidu le għandna bżonn iktar ħin, iva għandkom bżonn iktar ħin imma ħin m'hemmx. Għalhekk irridu nagħmlu l-affarijiet dan is-semestru u nittama li dan se jsib l-appoġġ tal-gvernijiet tagħkom ukoll. Grazzi ħafna. Sur Kes Fendrik. Grazzi, President jiena bnidem modest ħafna, għalla kiena sen wieġeb pal mistoqsija wahda biex nifrankalek l ħin dwar kif nistaw noħolqu aktar kuxjenza fuq l-effettività u l-effiċjenza tan-nefqa pubblika. Jiena nifimma din il-mistoqsija u nista' nagħti bosta tweġibiet. Imma ħalli ngħid nintikom żewġ tweġibiet li huma possibbli. L-ewwel net irridu nerġaw nirriflettu dwar eh, sistemi ta' fi zbaljati. Per eżempju, fl-Olanda il-ħafna euro li jiġbror il-Gvern ċentrali nataw fil-municipalitajiet biex jintnef għalanijiet speċifiċi. U minn perspettiva ta' effettività din hija sistema ħazina. Għaliex? L-unika ħaġa li importom il-municipalitajiet huwa li fuq l-flus kollha li natawlhom Għalhekk x'inhuwa il-valur miżjud wieħed jista' jsaqsi kif nistgħu noħolqu aktar valur għal pubbliku mill-flus tal-kontribwenti. Jekk inti trid toħlo iktar tqajjem iktar kuxjenza fuq dan il-punt tridu terġaw taħsbu dwar dawn is-sistemi u l-istess japplika taħdux għalikom fuq in-nefqa nazzjonali tal-budget tal-Unjoni Ewropea. 28 gvern fl-Unjoni Ewropea l-ewwel qabel kollox mill milli jonfqu il-flus kollha li jirċievu mill-budget tal-Unjoni Ewropea. Umbat, ħadd ma jgħid xejn u xi ħadd forsi jfettillu jsaqsi imma x'inhu l-valur miżjud. Fl-Olanda din hija l-esperjenza tagħna wkoll l-istess tapplika sistema nazzjonali, ġifieri erġgħu irriflettu dwar dawn is-sistemi jekk tridu eh, it-tejbu l-effettività tan-nefqa pubblika. It-tieni ħaġa għanna bżon ta' aktar informazzjoni tajba sabiex inkunu nafu eżattament kif qed jintnefqu il-flus pubbliċi. Jiena uh, kont membru tal-bord tal-orti tal-awdituri fil-Olanda u kultant niskanta kemm hemm nuqqas ta' informazzjoni ta' kwalità tajba dwar l-effettività tal-nefqa u jekk aħna ma nafux xi sarra fil-valur miżjud u x'impatt qed ikollu fuq is-soċjetà l-infiq pubbliku ma nistgħux ikollna programmi tanfiq aħjar ma nitalmu xejn. E, l-evalwazzjoni tkun ħażina u għalhekk hemm ħafna lokal titjib. Informazzjoni aħjar u li konna data miftuħa niprofaw ninvolvu id-dinja tan negozju iċ-ċittadini, organizzazzjoni soċjali, natu informazzjoni pubblika fuq il-nefqa pubblika sabiex forsi hekk inkunu nistgħu ntejbu l-effettività tan-nefqa pubblika b'mod drammatiku. Grazzi. As they wish. Iva, mela nishti eh, immullura l-kwestjoni eh, ta' deficit. Eh, nishti forse namel proposta l-Komissjoni jek fuq il-websajt jista' jkun hemm pajjiż pajjiż l-indikaturi jew l enejn vizavi il-mira ta' deficit strutturali u fuq l-impatt ta' dan deficit strutturali fuq il kabir jew kalla l-investimenti għaliex nasab kulħadd jifhem xifisru bitkabir kif ukoll impatt fuq it-kabbir. Jiġifieri jekk aħna innaqsu deficit strutturali pereżempju b'0.1 fil-mija jew kellha 0.2 x'inhu l-impatt fuq eh, it-kabbir ekonomiku pajjiż pajjiż, x'inhu l-impatt ukoll fuq l-investiment pajjiż pajjiż biex bekk kulħadd jifhem x'inhuma l-konsegwenzi ta' kwalsiasi tnaqqis eh, fid-deficit strutturali. Naħseb dan eh, huwa kruċjali biex nifmu eh, x'qed ngħidu b'din it-tip ta' manager finanzjarju, partikolarment din l-istruttura ta' kontroll ta' deficit strutturali. Imbagħad. Naqbel kom fit-tfassil ta' ċertu eh, politiki pubbliċi kif nistaw dawn norbtuhom ma' l-aġenda tal-2020. Kif nistgħu nispjegaw iva? Franza tnamlu hekk, fl-Italja tnamlu hekk, fl-Olanda tnamlu hekk. Kif eh, nistaw norbtu dan ma' l-aġenda 2020 u x'inhu l-valur miżjus li dan jista' jġib eh, taħol ta' xogħol u tkabbir ekonomiku. Naħseb li Dawn iż-żewġ proposti eh, l waħda fuq eh, kif l-manager eh, u l finanzi pubbliċi u l-oħra fuq kif et infaslu u implementaw il-politika infasla il parlament Nazjonali tagħna kif dawn jorbtu mal-Aġenda 2020. U u kull darba li jisir xi ħaġa biex nagħmlu aġġustamenti fil-deficit strutturali x'inhuma l-impatti fuq it-tkabbir, fuq l-investiment, fuq il-ħolqien tax-xogħol. Naħseb eh, ikun ferm iktar eh, ċar f'moħħ kulħadd ċertament iċ ċittadini jekk din l-informazzjoni tasal f'din il-format ċar. Grazzi ħafna. Nixtieq eh, ta' malajr il-wieġeb mistoqsija ġenerali eh, minn li saret eh, rappresentant tal-Parlament Belġjan dan wasal għal punt ġenerali eh, li semaw kol sur Selblum fuq il-fatt li tkun approċ gradwali jena naqbel ma dan li s-swet fuq l-abjad ma nistaw ma nistawx nimxu iktar d Naseb eh, illi eh, jagħmel sens li eh, il ministru illi kollox ma jiġix mitfuħ fil-level ċentrali kollox jiġi kontrollat fuq livell Ewropew. Ma dak li rridu naraw huwa li jkun sistema li taħdem aħjar, nasib dak li smajna ġifiri li fuq għana il-mekkaniżmu eh, li eh, huwa inqas mill-li perfett, ma wkoll rajna li eh, mhux dejjem effettiv ukoll għaliex jista' effettwa li ma' politiki jittieħdu fuq livell nazzjonali, ġifiri naħseb li għandna eh, hija sitwazzjoni fejn irridu ntejbu eh, l-istrumenti li għandna. Allura, irridu iktar sieda, jifqal għalsu karex, u eh, fl-istess waqt naraw illi minn din sieda ma nagħmlux anarkija. Al kontrarju rridu naraw li jkun hemm iktar kooperazzjoni u iktar effettività fl-implementazzjoni ta' sistema ġifieri naħseb li regoli tagħna jistgħu jevolvu f'din id-direzzjoni u biex eh, inwieġeb eh, kwistjoni ta' flessibilità tal-komunikazzjoni, naħseb iva nistgħu neħdu konsiderazzjoni eh, ċirkostanzi eccezzjonali li jmorru lil mill-basir tal-Istati Membri, per esempio kriżi ta' refugjati, u nistgħu neħdu konsiderazzjoni l-impatt ta' riformi strutturali eh, u l-effett eh, tagħha mm, fuq revizjoni ta' nofs terminu eh, u li neħdu dan ukoll fil-kalkolu tal-deficit strutturali, ġifieri jena naħseb li Iva, eh, għanna ċertu eh, għanna ċertu marġini ta' manuvra, għanna ċertu flessibilità, ma rridu naraw kif nindirizzaw il kussjoni tal- eh, deficit strutturali u tal-fiskal compact. Rridu naraw mhux biss xinu l komponenti tad deficit strutturali ma kif ukoll huwa definit kif jiġi kalkulat, per eżempju, fuq il-potenzjal ta' tkabil li steħla jekk jiġi eh, irranġat eh, li mhux dejjem eh, huwa metodu razzjonali da. Dak li għandna. Jekk per eżempju għandek tkabir ta' wieħed filmija, jekk m'għandekx zida ta' deficit zida nominali Eh, ma nafx, iżda jkollok sistema fejn eh, addirittura direttura eh, toħnoq it tkabbir Illa li jiexin tista' tkun tikkawża diffiċi strutturali, ġifiri naħseb li jista' jkollna evoluzzjoni iktar għalija ta' sistema li għandna mingħajr ma nerdu l-istruttura li għandna tal-kunċett li għandna. Ġifiri naħseb li dak li għandna fidejna nistgħu naħdmu ntejbuħ u importanti imma li konna iktar eh, sida u iktar accountability minnaħa tal eh, tal-Parlament Nazzjonali tal-pajjiżi. Grazzi. U issa ngħaddi eh, <laughs> Naddi fil-fatt il-kelma l-sur pakker, jiva nasib rridu eh, nieqfu eh, <laughs> n eh, faħra l-xurxin l-għaliex skadejna b-13 minuta biznaħin b-13 minuta rridu morru għal-coffee break, ma insomma naħseb li kena diskussjoni ta' sew interessanti, nerġaw nintaw fil-11 nofs. Fil-fat, xa nimxu salajn l-jihudi menuħin l-spazju Jehudi menuħin fl-ewwel solar għal-kafe. Grazzi.